meeting. Merħba l-laqa tal-komitat, eja nibdew minnu fih. Ġala darba kullħat ikun sappostu fis-sala, merħba lura wara l-btajjel tas-sajf u l-kollegi, l-membri tal-personal, tas-segretarjat u l-kulħadd. Nittamaw illi kolna atmosfera pjaċevoli ta' biberija tul l-laqa biex nkun nistaw naqdu lil dawk iċ-ċittadini li jkunu daru lejna għall appoġġ melek m'hemm suġġerimenti nistgħu nikkonsidraw l-aġenda bħala adottata u mhux qiegħda nara. Ebda oġġezzjonijiet il-minuti tal laqgħa ta' Ġunju jekk m'għandkomx oġġezzjonijiet nistgħu napprovawhom ukoll. Għandi ftit aħbarijiet xintikom mela nixxin informakom li l-laqa li mis ta' Peti dik tal-24 ta' settembru sejra tibda nofsija qabel ġifiri fissatejn u nofs. Ta' wara nofsinar. Għajkonna l-laqa tal-Komitat Konġunt fl-imkien ma' AFCO fuq il-rapport speċjali tal-Ombudsman dwar it-trasparenza fil-Konsill. La' ta' 45 minuta illi tissok tambat b'ħidma ordinarja. Issa, Naddu għas-sessjoni li jmiss kien hemm bosta bidliet fis-segretarjat illi sseħħew tul tajl tas-sajf l-ewwel nett sinjura Silvi Renner illi ħadmet bħala assistenza f'Peti għal 13-il sena irtirat fit-tmiem ta' Awwissu. Silvi kienet waħda minn dawk il-kollegi li kellha kuntatt dirett mal-petizzjonanti meta jiġu għall-laqat tagħna hija kienet tieħu ħsieb il-korrispondenza u ħadet ħsieb bosta funzjonijiet oħra tul il-ħidma tagħha. Jiena nirringrazzja eh, fl-assenza tagħha wkoll tal-professjonalità li uriet u rrida tajba li offritilna. Forsi qiegħda segwina minn fuq l-internet Nixtieq informakom illi Fanny Fonten, amministratur issa għaddiet tas segretarjat Libe tul is-sajf. U nixtieq nawgurala kull suċċess f'dak il-kumitat. Huwa ta' pjaċira lina illi s-segretarjat mhux biss fin in-nies, huwa ta' pjaċira lija nħabbar illi Patricia Van der Pira amministratur u avukat eh, bosta u bosta snin esperjenza illi ħadmet eh, ġewwa l-uffiċċju ta' poċċa għall ażil ġewwa Malta issa issieħbet fis-segretarjat tal-Pezzi millum. F'Lulju wkoll irċevejna appoċċ minn Jesus Ramos Garcia minn Spanja illi għal sentejn ħajkun espert nazzjonali fil- uh, segretarjat tal-Peti. Ilu jaħdem għal snin twal fl-amministrazzjoni Spanjola f'bosta pożizzjonijiet differenti, orina fejn qiegħed hemmhekk proset merħba merħabba kbira tal-aħħar u mhux l-inqas it-tim għandu issa ġdid ta' Kristina Kovac, Kristina mill-Ungerija u ħadmet funitajiet differenti tal-Kummissjoni u Fil-parlament bosta u bosta sninilu, mux dastant wara kollox iżda, għax għada zazzuwa, għal stant merba lilkom il-koll u huwa ta' pjaċir ikonna l-opportunità naħdmu ma'kom. Jekk taraw illi mux għat ġiburuħom tajjeb ma'kom, il-membri iġdu l-attenzjoni. Mela, punt tal-axar dwar regolament sija. Is-rapporter Sir Valenza fil-fatt ħabbar illi ħaj jitlaq minn rapporter u issa ġala darba ħanitlu fin-negozjati sa mill-ġimgħa d-dieħla ġewwa Strasburgu il-PPE sejjer jissostitwixxuh ta' malajr u surpreda ġie maħtur bħala sostitut relatur. Għadda stant jibda bil-ħidma tiegħu sa mill dieħla dwar ir-riżultat tal-laqgħa tal-koordinaturi l-ewwel nett l-aġenda għal Ottubru ġiet adottata u aħna inkludejna <coughs> l-petizzjoni Mela kellna petizzjoni 0825 0328-0280-0189 Fil-fatt palma konna ddiskutejna preċedentement issa dwar ir-rakkomandazzjonijiet il-kompromessi tiegħi kien ġew approvati fil-biċċa kbira tal-każijiet ħlief għal petizzjoni 0313 fil-fatt li ħadd tinżamm miftuħa u tintbagħat lill-awtoritajiet Spanjoli u petizzjoni 0317 li sejra tingħalaq. 0318 ġiet dikjarata ammissibbli u magħluqa. Apparti dan ir-rakkomandazzjonijiet tiegħi ġew approvati lkoll. Dwar punt B ħajkun hemm il- dettal kollu inkluż fir-riżultat dwar il-missjonijiet ta' ġbir tal-fatti mela l-missjoni ġewwa Spanja l-koordinaturi ħadu nota tas sitwazzjoni anke l-bidla tal-partiċipanti li tinkludi erba' membri ex Uffiċċju dwar iż-żjara f'Ottubru ġewwa Valle d'Ora wara skambju twil nassigurakom kien ġie deċiż li jsir investigazzjoni għad-data għal missjoni ta' ġbir ta' fatti, il-segretarjat sejjer jaraf lill kollegi permezz ta' proċedura bil-miktub. Ismi dwar diżabiltajiet aħna approvajna l programm proviżorju illi huwa organizzata d-9 Ottubru l-segretarjat ħajfinalizzaha kif ukoll il-preparazzjonijiet tal-laqat mal-Parlamenti Nazzjonali tas-27 ta' Novembru. Punt ta' informazzjoni l-koordinaturi ħadu nota u ma kien hemm xejn taħt punti varji. Dak kien kollox dwar id-deċiżjonijiet tal-koordinaturi u issa is-Super Cabras. Mela skużani, inti semmejt li kien hemm bżonn ta' sostituzzjoni tar-rapporter li tama illi dan isir fil-qata tal-koordinaturi. Il-għalix dik hija l proċedura ordinarja. Kienet deċiżjoni diffiċli anki għall-qata tal-koordinaturi illi ħatritu bħala koordinatur. Ta ma japplikax. F'dan il-każ tajt il-President il għaliex huwa l ppe li għandu s-sidġu huma ma bil-punti u l ppe għandhom il-libertà li jazlu sostitut is-Survalenza fil-fatt mhux qed jaħtru rapporter ġdid bħalma jsir is-soltu bil-proċedura tal-punti eccetera is-survalenza ħajrtira ħajħroġ għal elezzjoni tas sindku ġewwa il-belt ta' Gdansk u għandna bżonn ta' deċiżjoni ta' malajr il-PPE għandhom l-għażla ħilsa illi jiddeċiedu b'min jissostitwixxu l post tas survalenza. Jiddispeċini iżda dik hija l-proċedura. Ngħaddu għall punt li jmiss mela? Petizzjoni 48 fuq il-livelli ta' tniġġis fl-arja ġewwa l-Belt ta' Valencia. Il-petizzjonant mhux preżenti iżda batet żewġ dokumenti bit firma addizzjonali. Ċifra impressjonanti rappreżentant tal-Kummissjoni preżenti u nixtieq nadilek il-mikrofonu biex ittina ftit informazzjoni dwar il-petizzjoni. Muchas gracias, señor Presidenta. Eh, bueno, en esta petición se trata sobre... Eh, eh... Mela, issa dwar l-autoritajiet ta' Valencia dawn bidlu l-flussi tat traffiku biex ibidlu waħda mill-toroq prinċipali tal-belt minn one way għal two way. Il-petizzjonanti qed jgħidu illi kien hemm żieda fil-livelli ta' traffiku u għaldastant kien hemm problemi u żieda fil-livelli ta' tniġġis eh, anki fit-tniġġis tal-ħoss tbaxxija fil-kwalità tal-ħajja għaldastant kien hemm talba għal bidla fil-pjan tat traffiku illi mill-vant ta' Valencia jaqsam sal-punent u biex tina tinżamm one way. Mela, aħna qegħdin intervjenu biss fuq kwistjonijiet illi huma tan pertinenza komunitarja u għaldaqstant, il-flus tat traffiku mhux kompetenza tagħna tagħna mhux koprut mill-leġiżlazzjoni Ewropea għal dastant hija kompetenza tal-Istat membru. Dan ifisser il-membri tal-Kumitat ma jistgħux ma jmissomx ikkontrollaw l-effetti fuq l-ambjent illi dan it-traffiku ikollu speċjalment il-kwalità tal-arja u l tniġis Issa għal dik li hija tniġis ta' l-ajru u tal-arja, il Kommissjoni dejjem teżamina mod sistematiku il-valuri limiti għal ċerti sustanzi li niċsu. U dak li l-Kummissjoni eżaminat kienu l-livelli ta' konċentrazzjoni ta' is-sustanzi li jistgħu eh, niġri ma jiġux superati għal kull belt jew konglomerazzjoni li tkun u fil-każ tat traffiku is-sustanzi li kkontaminaw li niġsu l-iktar jħasbuna huma il-materja partikolata u dossiru tan nitroġenu. Għal dawn is-sostanzi l-Kummissjoni evalutat il-konformità ma' dawn il-valuri tal-arja għal dik li hija Spanja f'dawn l-aħħar snin u osservat li l-livell tal-agglomerazzjoni ta' Valencia ma kienx hemm superazzjoni tal-konċentrazzjonijiet tal-PM u lanqas tal-dossidu eh, ta' nitroġenu. U għalhekk ma nistgħux nistabbilixxu illi kien hemm xi ksur tad-direttiva tal-kwalità tal-arja fil-agglomerazzjoni ta' Valencia. Issa, mrabta ma tniġġis mill-ħsejjes mill-istorbju direttiva tajt u teżiġi li stati membri adottaw fl-operazzjonijiet kollha fuq it-territorji tagħhom Eh, pep ta' dawn il-stess u nistorbju u biex ikollhom pjanijiet biex innaqsu l-impatt fuq l-ambjent. Eh, f'dan il-każ ukoll akustiku, il-Kummissjoni ta' tbiddu għal proċedura ta' infrazzjoni kontra dawk l-Stati membri kollha illi ma kinux adottaw dawn ir-regoli biex innaqsu t tniċis akustiku. U fil-każ ta' Spanja wkoll dan il-każ ta' ksur qed isegwi l-proċedura tiegħu u l-Kummissjoni ma sabitx soluzzjoni. Imma l-Kummissjoni se tinforma fuq il-proċedimentu kif se jibqa' dej f'dan il-każ ta' ksur. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi. Niftu id-dibattitu għal membri. Rosa. Bueno, well, Iva, l-ewwel net. Għanna u koll eh, petizzjoni u koll eh, tal-petizzjoni ta' Madrid fuq it nġis ta' l-arja, ġifiri għanna u koll mbagħad din il-petizzjoni u għanna u li nżommuha aħna nħossu ħafna dak li tiġri f'Madrid ukoll anke fil-ġimgħat li ġejjin se jkun hemm studju fuq il-kwalità ta' l-arja u tajjeb illi l-petizzjoni tiġi qabel u għal daqstant tajjeb illi nitkellmu fuq Madrid ukoll meta jkun hemm dibattitu miftuħ fuq Valencia. Min hemm mhux qed nifhem li kieku ma nagħmlu hekk. Issa, fuq il-petizzjoni fuq Valencia u eh, dak li qed jgħidu l-petizzjonanti minn din it-tniġġis akustiku minn dan il-tniġġis eh, tal-arja aħna kif rajna mid-dokumenti <clears throat> il-lokalizzaturi il lokalizzaturi mhumiex f'dawn is-siti biex ikun jistgħu jkunu identifikati imma l-lokalizzaturi eh, din f'siti li huma il-bot biex hekk ikunu ikun jistgħu jidentifikaw aħjar it-tniġis kif ukoll it-tniġis l-akustiku u għalhekk dawn huma kif għadt il-bot miċ-ċentri urbani. U għalhekk poġġew dawn il-lokalizzaturi f'dawn il-postijiet, dawn il-siti. il postijiet dawn il siti u bot minn dawn il-bit u għalhekk ma tantx nistgħu ikonna din ġustifikazzjoni u għastan proposta tija hija din minħabba l-Kummissjoni qalet illi il tniċċis tal-arja u għall-Kummissjoni taħseb li hija tajba ma l-petizzjonant qed jgħidu fejn huma dawn lokalizzaturi u għalhekk il-Kummissjoni u wkoll illi t tniċċis akustiku huwa ċfir tal-istorbju għadu miftuħ, għadu għadde, għadu pendenti, nibatu petizzjoni jew itra li dawn is-servizzi eh, fil-Valencia biex ikun jistgħu jispjegaw ukoll l-opinjoni tagħhom fuq dan is-suġġett u l-Kumitat Envi ukoll biex ek inkunu nistgħu niċċaraw ftit dan il-punt fuq it-tniċis fl-arja u nżommu l-kuntatt mal-Kummissjoni biex hekk jinformawna fuq il-proċediment tal-ksur u anke għal dak li huma r-reġjun. <coughs> Is-servizzi tar-reġjun biex ikollna iktar informazzjoni. Grazzi. Thank you very much, uh, Mr. Grazzi. Isor sur Marcellesi. Grazzi ħafna, President. Jiena Brabta mal-rapport tal-petizzjonanti kont qed nisma' birraqqa ħafna dak li qalet il-Kommissjoni u jiena nixtieq nirringrazzjaha x'na naqbel ma' ħafna affarijiet li ntqalu, imma nixtieq infakkar illi l il gvern ta' qabel kien approva pjan sostenibbli għal żona urbana Farenzja fil-2013 imma ma setax ikomplu għaddej għax il-gvern il-ġdid fl-2015 u mbagħad tkellem fuq dan politika ta' bliet sostenibbli u għalhekk dawn huma l mezzi ah, biex ikunu nistgħu jkollna eh, eh, iktar regolarizzazzjoni fuq dak li huwa il-traffiku hekk eh, naħdmu iktar favur is-saħħa taċ-ċittadini tagħna. Issa, hemm bżonn li ngħidu wkoll li dan huwa sit tal-UNESCO u r-riżultati kienu pożittivi ħafna anki l-Gvern fil-3 Novembru tal-2015 sal-Awissu tal-2017 naħseb li kien importanti li wieħed ifakkar illi Eh, morna għal żewġ livelli biex hekk eh, ikun hemm tnaqqis fil-livell tat traffiku u issa hemm inqas minn 10,000 eh, vetturi u għalhekk qegħdin nitkellmu fuq ċentru storiku ġifieri qed nitkellmu fuq 23 fil-mija ta' konċentrazzjoni ta' traffiku biex hekk inkunu nistgħu ntejbu l-arja ġifieri tniġġis fl-arja u dan qed jiġi rikonoxxut u rikonoxxut ukoll illi stajna uh, ntejbu wkoll anki tniċis akustiku ġifieri t-tniċis li jiġi mill-istorbju uh, anki permezz ta' protokoll fuq l-arja u ekkena iktar mezzi biex inkunu nistgħu innaqsu dan nivell anki mill-istituti stess biex ekku kien hemm soluzzjonijiet ġodda wkoll għax huwa veru li l-bidla kienet radikali f'dawn l-aħħar snin imma aħna għandna wkoll mezzi korretti tajbin għandna pjan globali u għandna ċifri li jgħidu biċ kif qalt il-Kummissjoni Ewropea m'hemmx problema u lek nixtieq illi jkollna din il-petizzjoni għax rajna illi eh, l-għajnuna li nistgħu nagħtu u biex hekk nusaw dawn il-petizzjonijiet kif għalet il-Kommissjoni għandu natura lokali ħafna imma naraw il-varjazzjonijiet oħra li qed jieħdu lil Valenza eżempju. Grazzi. Mr. Terry Gabras. Mr. Terry Gabras. Thank you, Chair. Grazzi. Mela, iċ-ċifri li qed nagħmlu referenza li u li għamel il-kollega Marcelesi u l-Komissjoni wkoll fuq it-tniċis ta' l-arja li m'hemmx pereżempju tniċis eh, akustiku imma hemm bżonn ikun jafu jekk eh, il-kwalità hija tajba għal ħajja ġifieri fejn hemm l-agglomerazzjoni eh, fejn hemm daw il-bliet ġifieri bżonn ikunu fejn iktar konkreti. U għalhekk għalija dak li ħallini mħasseb, President, mħasseb għall-aħħar huwa illi l-Parlament Ewropew f'dan il-Kumitat hemm bżonn ikun responsabbli jew jittratta f'triq f'belt f'Spanja, triq waħda, ġifieri qed nitkellmu ġifieri anki eh, fuq it-tarmak, fuq eh, pereżempju eh, it-toroq u aħna jekk nagħmlu dawn l-affarijiet qegħdin innaqsu mill-xogħol ta' dan il-kumitat. jiġifieri il-Kumitat isa forsi tidher redikola u irrilevanti. U tkun ħaġa terribbli li dan il-Kumitat għax dan għandu funzjoni importanti mhux biss eh, kif nistgħu nirregolaw kull triq u treqa fl-Ewropa kollha u għalhekk hemm bżonn insolvu l-problemi mal-Parlament Ewropew ma jistax ikun ukoll jitratta dawn l-affarijiet inkredibbli għalija imma li mbagħad ikollna vot ukoll imma jiena għaldaqstant jiena nkun biex nagħqu din il-petizzjoni. Grazzi ħafna. Can I just ask the policy Nishtiq eh, nitlob lill eh, assistenti biex ma biex ma jitħuqux eh, bħafna storbju meta eh, meta jitħu, meta jitkwajt jitkellem membru tal-parlament. Rosa. Grazie, ħafna. Hemm bżonn li ngħidu illi meta niġu għal ġestjoni eh, li tal-xeluk tal-Valenza din opinjoni tiegħi naf eh, min jgħid għax dawn huma tal-xelluk. Ina li issorprendini għall-aħħar fatt li għandna petizzjonant illi d direttiva tal-2008 fuq il-kwalità tal-arja ma tistax tkun iktar dik l-iktar tajba fl-Ewropa u għalhekk naħseb li ħaġa tajba li qed ngħidu hawnhekk bħala petizzjoni. Dak li qed ngħidu dak li tajt il-petizzjonant huwa illi il-kollegi taw iċ-ċifri ma il-petizzjonanti dejjem hija protagonista ta' dan il-kumitat qed jitkellmu fuq tnejn u għalhekk qed jgħadu li dawn il-lokalizzaturu qegħdin f'siti fejn ma jistgħux identifikawhom sew għalhekk jixtiequ li dawn lokalizzaturi jkunu fil-żoni urbani biex jekk ikunu nafu jekk hemm x'tinċis jew le, kontaminazzjoni jew le. U għalhekk iva lek għadna nikbu lill kommissjoni nikbu lis servizzi Valencia biex ikunu nafu dawn il-lokalizzaturi fejn ikunu u jekk mhux qegħdin f'postijiet fejn suppost ikunu per eżempju kunu ħdejn il-Politekniku, jew forsi eh, fejn li hemm reċint tajjeb ġifiri per eżempju u għalhekk il-pensi għaj tajjeb ħafna imma hemm bżonn iċċekkjaw jekk dak li tagħti petizzjonant u għax tajab U għalhekk hemm bżonn nirrispettaw ukoll petizjonant kif dejjem għamilna, dejjem rispettajna l-opinjoni u nżomm il-petizzjoni miftuħa u nipprovaw insibu eh, tweġibiet pereżempju nibatu itra l-Kummissjoni u jew għas-servizzi li jeżistu wkoll fil-Valencia u bat jekk għandhom raġuni nid niddeċidu. Imma ma nistax ngħidu għax jidrinna illi inħallu in kollox miftuħ u twiq u soqfa wkoll. Okay, fine. So you want to So, mela tridu tħallu miftuħa din il-petizzjoni. Iva, jiena ma kontx intervjeni għax dan huwa każ li għandu karatteristiċi partikolari illi ma tantx se jċaraw is-sitwazzjoni imma qabel dan il-kuntest Fisem il-grupp nixtieq insaqsi illi minħabba dan il-qas ta' ċarezza nżommu l-petizzjoni miftuħa. Nasib għandna bżonn inżommuha miftuħa u jkonna l-ħila illi niċċaraw ftit l-affarijiet u nipprovaw nagħmlu xogħol l-iktar tajjeb u hekk inżommu u nitlob li nżommu l-petizzjoni miftuħa. Mr. Marcellesi. Mr. Marcellesi. Iva, naqbel ma naqbel ma mhix bżonn nippolitiċizzaw is-suġġett kif għalt il-Viċi President. Jiena tkellimt biss fuq iċ-ċifri u għalhekk huwa importanti nel kuntest kif qal il-kumment Terry Cabra fil-kumment tiegħu Terry Cabras u nużaw dak li qalu l petizzjonanti fil-ġrida tagħna u għalhekk nasib dan huwa il-każ imma il-każ huwa oppost dak li qed jgħid Terry Cabras. Issa id-dati huma ċari, jitkellmu waħedhom u naħseb il-Komissjoni hija dik li aħna nistgħu nagħmlu referenza għaliha u għalhekk inkunu nistgħu nagħlqu din il-petizzjoni. Għax naħseb li xogħol aħna għamilnieh, għalmenu aħna għandna bżonn nirrikonoxxu li kien hemm xogħol naħat tal-Komissjoni u jekk Spanja se jkollha iktar problemi bil-kwalità tal-arja nistgħu ngħidu li dak li minna f'Barċellona u Valencia fl-2015 issa ġabu magħhom mezzi biex intejbu l kwalità ta' l-arri u għalhekk dan huwa l mument li aħna nappoġġaw dawn il-pjanijiet. Fine. Um, commission, would you like Kommissjoni tixtieq użidu xi ħaġa u tiċċaraw xi ħaġa oħra wara li smajt dak li qalu il-membri le. Tajjeb. Jien issa qed not li qed nikkalkula. M'għandix quorum, ma nistax nlaqqas nivota fuq hemm membri li jixtuq jiftħuha, li jżomhom miftuħa, oħrajn iridu jalquha u m'għandix quorum, għandi bżonn ta' tnax il-vot. Um, allora se jkoll inħallija miftuħa u il-ressa għadi fil-għat koordinaturi Tajjeb, jekk intkom tridu e, tiżguraw ċertu passaċ għal e, petizjoni tridu tiżguraw li intkom għandkom bizzejiet nis biex jivutaw favur jew kontra. Mas. Naqbel mal-President ma jistax ikun li jkollna kumitat u jkollna petizzjonant u ma nasa dan mhix ħaġa tajba li qed nagħmlu issa. Nistgħu nagħmluha però mhix ħaġa tajba. It's a, uh, to put it mildly. You... biex najduha b'mod soft najduha kif qed tajt Rosa. Però pratikament hawnhekk qegħdin naħlu żmien biex najduha kif inhi. Eh, allora, pratikament ma, ma namluix, ma poġuix laqas fuq l-agenda jek għanni x'manni il-possibilità nibbutaw. Mela, il-punt 8 posponejnih u issa ngħaddu għal punt li jmiss li huwa punt numru 9. Li huma tliet petizzjonijiet 425-616 u 740. Il-petizzjonijiet eh, mill-Venezuela Il-petizjonanti il prezenti on il-qaħħom Ignatio Hernandez, Patricia Carrera Arroca u natikom il-mikrofonu għal mux iktar minn ħames minuti kull wieħed. U nibdew bis-sinjura. That's five minutes each of ħames minuti kull wieħed jew ħames minuti b'kollox. Kull wieħed. Grazzi. Nibda jien, grazzi tal-opportunità jiena ktibta bl-Ispanjol il-petizzjon. Mela, il-nazzjoni e, e, li jeżistu bejn l-Europa u l-Venezuela bdew qabel fl-20 seklu u Venezuela bħal ħafna pajjiżi fil-Amerika ta' Sud kellhom rabtiet ma' Franċa, ma' Spanja, ma' l-Italja, ma' l-Kroazja fost oħrajn. U fid-dokument il-Venezuela tal-2007 2013 tal-Unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea rrit l-interess tagħha biex tkun tista' tgħin lis soċjetà tal-Venezuela. Sitwazzjoni attwali tal-Venezuela turi wkoll dawn l-anijiet imma jgħal-bot ħafna ta' dawn l-anijiet teżisti kriżi ekonomika u politika f'dan il-pajjiż u fir-reġjun u d-diaspora Venezwelana qiegħda eh, ta' 1.5 miljun persuni tal-2016 u dejjem qed tiżdied u għalhekk eh, il-ġus ma' tara, tara li krisi ta' migrazzjoni tal-Venezuela hija pal dik tal-Mediterran li qed tolqot l-Ewropa minħabba tibdiliet radikali u bċerta ħeffa fuq il-livell dinji. U għalhekk l-Unjoni Ewropea tara din il-kriżi ta' identità wkoll mill-kunċett ta' tagħha minħabba differenzi politiki interni tal-pajjiż pal kriżi umanitarja tal-pajjiżi Eh, tal-viċinat illi jaffettwaw ukoll il-koeżjoni tagħha l-informazzjoni eh, falsa wkoll u imparzjali toqgħod ukoll il-fiduċja tan-nies u istituzzjoni demokratika. U l pajjiż illi wara t tieni gwerra dinja kien eh, aljat tal-pajjiżi tal-punent issa qed naraw illi qed ħabtu wiċċhom ma' ħafna sfidu għal din naraw illi l-kriżi wkoll Eh, tiġib magħha nuqqas ta' opportunitajiet, tiġifier dik li għad-dinjità umana, id-demokrazija, l-libertà, l-ugwaljanza, l-istat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem biex ikun hemm iktar bżonn li jkun hemm iktar sitwazzjoni li tkun kontra l-korruzzjoni u l-impunità u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tmexxi biex tkun eh, tista' Eh, tiddefendi ċedin u għalek il-kas ta' Venezuela huwa kas ta' sanzjonijiet min-naħa ta' dawn il-gvernijiet madwar id-dinja u eh, meta nagħmel referenza lura għal eh, dak li rapport tal-Komissjoni Ewropea Country Strategy Paper Venezuela 2007 sal-2013 dan biex jiddefendi l-poplu Venezuelan biex sol problemi tagħha biex ikunu jistgħu per pereżempju il-salib l-aħmar u organizzazzjonijiet oħra biex ikun hemm aċċess għal mezzi ta' kura ta' saħħar basika biex ikun hemm ukoll eh, xogħol favur id demokrazija fil-Venezuela. pereżempju l-persuni immigrati wkoll fil-Europa u l jiena eh, ċittadin Venezwelan, ċittadin Spanjol u ċittadin tal-Europa. Jiena pereżempju missieri eh, emigra lejn il venezwela bil-missirietu u bżonn li jkun hemm drittijiet ugwali għal kulħadd. U l huwa importanti biex hekk ikonna pajjiż li jkun pajjiż dinjità li sem tiegħu. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi. Nista niżgurak illi jiena rarament ikolli petizjonant illi jitkellem għal inqas minn ħames minuti. Grazzi ħafna. Issa l-kollega Grazie, gracias, muy buenas tardes. Patricia Carrera, una venezolana che sta verdadera. Grazie Hafna jina bżon bżonn u koll fin-nies li mietu, in-nies li ndarbu fil venezwela is-sena li għaddiet fil-difiża ta' drittijiet tal-bniedem kif ukoll għad drittijiet soċjali u ekonomiċi f'dan il-pajjiż. U jekk nitkellmu hawnhekk fil-kriżi umanitarja fil venezwela dak le, eh, għalhekk ma namlu xejn, nkunu għedin eh, tilfu il-żmien biss imma hemm bżonn illi ngħidu dan il-gvern huwa alleat tan narkotraffiċi, kontrabandu u jappoġġa dawk il-pajjiżi wkoll. U hemm bżonn li ngħidu wkoll għal ġieħ taż-żejt pereżempju qegħdin ngħixu eh, l-iktar kriżi negattiva li qatt kellna. Qed imbagħtu mingħajr demokrazija, mingħajr mediċini, mingħajr saħħa, mingħajr dawl, mingħajr dinjeta u mingħajr libertà l-iktar u għalhekk aħna nixtiequ l-appoġġ tal-Parlament Ewropew u aħna aħna bżon nitkellmu l-iktar fuq id-drittijiet tal-bniedem, fuq l-issa siħa ta' prioritajiet għandhom xaqsma drittijiet tal-bniedem u l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. U għalhekk fuq dan il-prinċipju ta' drittijiet tal-bniedem ma nistgħux inbidluh f'xi mostru li unu qasta ġustizzja u minħabba dikjerazzjoni u kontentijiet tal-minim bżonn ikun hemm kull rispett għaliha fil-Venezuela jekk le tibqa' biss fuq il-karta jekk ma jkollniex gvern eh, demokratiku li huwa biss gvern attil, speċjalment niġu għall-elezzjonijiet. Anna Maduro u dejjem eh, jiġi jaqum minn konvenzjonijiet u mill-ftehimiet internazzjonali u fuq is-sovranità imma pratikament fil-2013 kien hemm mijiet ta' eluf ta' persuni li ġew maqtulin bħala difiża ta' demokrazija f'dan il-pajjiż u għalhekk naħseb illi aħna għandna bżonn naraw kemm hemm bżonn ta' riformi anki soċjali fil venezwela u għalhekk il-Venezuela jemmen, il-ċittadini tal-Venezuela jemmnu ħafna fil-ċit fuq livell internazzjonali. Aħna nixtiequ mhux kliem imma azzjonijiet konkreti fil-qafas ta' dittijiet tal-bniedem u r-rispett ta' dittijiet tal-bniedem fejn aħna nixtiequ l-modernizzazzjoni ġifiri hemm bżonn illi l il parlament ma jkunx qed jiġilet tal tal minnem jekk ma, ma jaħsibx ukoll fuq is-sovranità dan mhuwiex dritt statiku imma assolut għandna bżonn mezzi illi jkunu jistgħu jwasslu għal trasposizzjoni ta' dawn il-ftehmiet biex ikun ma jkunx hemm iktar ġenoċidju u barbarità fil-Venezwela biex ikun hemm iktar konsolidazzjoni tal-istituzzjonijiet internazzjonali involviment tagħhom u għax aħna narawhom li huma indifferenti ħafna lejn il-Venezuela imma għandna bżonn ta' sownet ċaqal u jkollna mekkaniżmu li jkun jistgħu jwaqfqu dawn l-atti barbari fil-Venezuela. U aħna ovvjament ikunu grati ħafna għax ċadini ta' Venezuela hemm bżonn jirringrazzjaw ukoll għall appoġġ moti lilhom eh, fil- prinċipju ta' libertà. Grazzi ħafna attenzjoni ta' Grazzi. Sì, in primer lugar ta' No, no, no, no, I beg your pardon. I for Skużani, ħadżbal, irrit nagħti l-mikrofonu lill-Komissjoni. Ħadżbal, skużawni, eh, wara kollox l-lum l-ewwel ġurnata wara l-vakanzi, il-Komissjoni. Grazie ħafna, Signora President. Fil fatt jiena se nitkellem fuq talbiet kollha. U nixtieq ukoll nagħti l kelma lill kollega tiegħi jekk tippermettili tal-IES e għall parti politika u dik fuq drittijiet tal-bidem u konsolidazzjoni. Grazzi ħafna. Mela, is-suġġetti li ġew trattati hawnhekk huma rilevanti ħafna. Is-sitwazzjoni qed tmur għall-ar dawn l-aħħar sena kif qal ukoll il-petizzjonant. U għalhekk din hija sitwazzjoni drammatika, nafu lkoll is-sitwazzjoni fil-Venezuela li mi li ġabet magħhom bat waslet għal migrazzjoni kbira ħafna ksur ta' ditti ta' bidna tad demokrazija. Xeda tagħmel l kummissjoni naħseb dan huwa l-an tal-proposta. tal tal proposta L-ewwel nett bżonn li wieħed jifhem illi m'hemmx iktar kooperazzjoni bilaterali mal-Venezuela bħala pajjiż ta' sow tal-burgenzija, tal ġifieri tal-klassi medja. ir rapport eh, li għamel referenza għalih il-petizzjonant dan id dokument dan ir rapport jew l-implementazzjoni diġà eh, spiċċat anki jekk il-kontenut ta' dan id-dokument jibqa' validu. Umbagħad jekk m'hemmx iktar kooperazzjoni bilaterali x'nistgħu nagħmlu qegħdin naħdmu l-iktar ma' programmi tematiċi fuq drittijiet tal-bniedem u l-appoġġ l soċjetà ċivili ġifieri hemm azzjonijiet ta' sigurtà anki eh, tal-ikel u għalhekk pereżempju mal-Venezwela għandna għaddejjin xi 15 il kuntratt ta' xi 8 miljun euro anzi ta' xi 10 miljun fejn ħafna minnhom huma f'kollaborazzjoni ma' NGOs lokali fid-difiża tat-tħid tal-bniedem u l-appoġġ tal-persuni illi jiġġieldu kuljum favur id-drittijiet tal-bniedem u nappoġġjaw ir-rwol ukoll taż-żgħażagħ u tan-nisa u għalhekk dimensjoni oħra. Soċjetà ċivili dak li qegħdin nagħmlu issa attwalment huwa illi nappoġġjaw il-konsolidazzjoni tas soċjetà ċivili u naħdmu ma' dawn l-NGOs lokali jiġifieri dan uh, foqsma li huma tal-ugwaljanza bejn is-sessi, tal-inklużjoni soċjali, kif ukoll ta' servizzi bażiċi kif qalu l-petizzjonanti hemm problema kruċjali attwalment għall-aċċess tal-kura tas-saħħa kif ukoll tal-ikel u l-aħħar tip ta' azzjoni huwa dak favur l-ikel fejn aħna qegħdin norganizzaw ruħna ma' entitajiet internazzjonali. Apparti s-sitwazzjoni marret għall-ar dawn l-aħħar sentejn u mill-aħħar sena li għaddiet għandna azzjonijiet ta' għajnuna umanitarja paradossali forsi għal pajjiż bħal Venezwela imma fl-intern kif ukoll esternament b'appoġġ għal dawn il-flussi massiċċi ta' migrazzjoni u attwalment qegħdin naħdmu wkoll uh, fuq proġetti għall futur għandna għaxar proġetti li qegħdin jippjanawhom xi wħud se jiġu se jibdew derwaqt ma' soċjetà ċivili jew ma' entitajiet internazzjonali għal xi 8 miljun euro f'dan il-qasam. U nagħlaq billi ngħid li għandna xi azzjonijiet ta' programmi reġjonali mal-Venezuela li ma tantx hija attiva f'dan il-qasam u l-uniku qasam fejn aħna naħdmu ma' dan il-pajjiż huwa mal-SMEs. E, dan ifisser li wasal li wasal il-ħin biex nagħlaq u nikkonkludi billi ngħid illi x-xogħol fil-pajjiż fil-Venezuela huwa diffiċli ħafna. Min banda waħda għax hemm bżonn illi ikonna l il permess taċitu tal-awtoritajiet biex naħdmu hemm u mill-banda l-oħra fid-dawl tal-sitwazzjoni ekonomika huwa diffiċli ħafna li wieħed jitexxix l-inflazzjoni. Nala u jekk tippermetti nagħti l-kelma lill kollega Iva, grazzi ħafna u ngħaddi l-kelma lis sur Katzen Reuter. Grazzi ħafna. Entkom smajtu diġa introduzzjoni ta' dak li qed jippruvaw nagħmlu f'naħa tal-korporazzjoni. Illum l-attenzjoni edha kollha fuq il-kriżi tal-rifuġati li naraw fil-reġun kollu fil-Amerika tisfel u l-Karibew u ħafna migranti ġew anki fl-Ispanja u fl-Istati Uniti. Mhux problema ġdida di illa li bdiet kif qal wieħed mill-petizzjonanti ila snin. U jekk taqraw id-dokumenti testaw taraw il xi problemi fuq id-djuffijiet tal-Venezuela. L-ewwel kienet il krizi politika fejn fejn il-gvern waqqaf id-demokrazija u għamel abużi u qed jipprova jżomm il-seta fideħ u qed juża dan u għal din raġuni ħafna nies qegħdin jitilqu mill-Venezuela u fil-fatt memx ikel, memx medicini u memx xogħol għaw din hija waħda raġuni tal għaliex in-nies jitilqu minn hemm u anki il-em eh, eh, livelli oljin ta' violenza u impunità fil-pajis. Hemm xi 30,000 eh, til fis-sena fil-pajjiż u ħadd mo qed jiġi kastigat u laqas qed jiġi akkużat għal dan l-amir. U din hija sitwazzjoni ilha sejra ilha għaddejja. L-Unjoni Ewropea għamlet stqarrijiet talbet li, li tiġi restaurata d-demokrazija, l assembliji Nazjonali biex ikunem rispett tal-Kostituzzjoni biex jiġu liberati l-priġonieri politiċi u anki għall-aċċess għall ajnuna umanitarja li għan neċessarja lum għall-popolazzjoni anki għal dawk li għedin jitilfu mill-pajis u ilhom sninek aħna l-ewwel kommenti fuq is-sitwazzjoni ta' repressjoni ta' demostrazzjonijiet fl-2014 meta Sur Maduro eh, ġielet u dina eh, eh, anke fil-ġdus ma'uda fil-kunsel għamlu starriet fuq il-Venezuela eh, li huma appoġġati anke minn pajjiżi oħrajn fir-reġjun u aħna qegħdin ninkomplu nagħmluh da għamilna sanzjonijiet għal numru ta' persuni il huma responsabbli għal ħafna minn dawn il-nuqqasijiet uh, u mis-sena li għaddit għanna xi 18 persuna fuq din il-lista u għamilna anki eh, embargo tal-armi u anki ta' kull materjal li jista' jiġi użat għal repressjoni tal-dimostranti. U l aħna din situazzjoni taħt idejna, eh, taħt l-attenzjoni tagħna, aħna dejjem nisperaw illi xi darba jkun hemm dialogu kostruttiv, pożittiv, anki jekk hija esperanza limitata wara l-esperjenzi li kellna sissa, imma l-intenzjoni tagħna hija li jkun hemm dialogu. Se nkomplu billi ninsistu billi napplikaw dawn is-sanzjonijiet eh, u aħna nħossu li dan huwa utli, utli u napoġaw il-popolazzjoni anki fil-pajis eh, u anki lil dawk li qegħdin jaħarbu mill-pajis u qegħdin mmorru lejn Kolombja, Ċile, l-Arġentina u pajjiżi oħrajn. Allura l-attenzjoni tagħna hija fukata ħafna fuq la fuq il-Venezjona, però ma nistgħu nagħmlu xejn, ma nistgħux inbidlu r-reġim, imma nittamaw li bla poċ ta' reġun nkunu nistgħu nagħmlu pressjoni u bekk inkunu nistgħu forsi naslu għas soluzzjoni għal poplu tal-Venezuela. Grazzi ħafna ta' dan l-aġġornament tal dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea fuq il-livelli kollha possibbli u nixtieq ninformakom ukoll anki il-nar il-ħamis il-Kumitat Drua se jorganizza eh, smih u għanna mezzi biex nitfaw dawl fuq din is-sitwazzjoni. Rosa. Grazie. Buona primer lugar. Grazie ħafna l-ewwel net lill petizzjonanti u fil-fatt jiena rajt bajnejja eh, dan il-ksur ta' ditti ta' bniedem tal-istat tad dritt u deterrament mhux biss politiku ma' soċo, ekonomiku eh, umanitarji aħna bħala Spanjoli għandna relazzjoni partikolari spaċjoli mal-Venezuela ta' ħbieb u mal-Unjoni Ewropea wkoll u tajjeb ħafna li jiġu hawnhekk għax l-Unjoni Ewropea huwa l-kontinent ta' drittijiet tal-bniedem u għalhekk kuħadd jaf li jkun hemm rispett ta' drittijiet tal-bniedem biex ikun hemm rispett tal-liġijiet tal-ugwaljanza, tal-paċi, ecc. U għalhekk aħna rċevejna l premju tal-paċi u mhux biss wieħed irċevih imma bżonn jimplementah u għalhekk hemm ħafna riżoluzzjoni fil-Parlament Ewropew l-aħħar wieħed fil-Ġunju ta' din is-sena fejn ġie spjegat kif hemm ksur permezz tal-vjolenza, hemm nuqqas ta' kollox ta' mediċinali, l-affarijiet bażiċi, l-faqar, e, impunità mir-rejati, popolazzjoni vulnerabbli għall-aħħar u qegħdin naraw ukoll illi hemm ħafna epidemija anke bħal malarja huwa <clears throat> bħal malarja u oħrajn hemm il-kriżi politika b'saħħitha ħafna u għal daqstant kif qalet il-Kummissjoni kif ukoll il-President il-Parlament jaf fuq dawn l-affarijiet diġà eh, ħadem fil kumitat Libe, pereżempju l kollega eh, l kollega tiegħi Lopez Aguiar, kif ukoll il-kollegi ta' tiegħi oħrajn tal-partiti kollha ta' dittijiet tal-bniedem ma naħseb il-petizzjonijiet tajjeb għax identifikaw jagħtu d-dawl jitfaw id-dawl biex ikunu nistgħu neseċitaw pressjoni biex hekk il-kustazzjoni fi venezuela tinbidel. U kif qalet ukoll rappreżentanta Olja, Signora Mogherini, biex ikun hemm trasposizzjoni ta' tħassib ukoll minn dan il-Komitat u anke fuq Eurolak li assembleja ta' dan il-Parlament biex hekk inkunu nistgħu nwasslu tħassib tal-Komitat tal-Petizzjonijiet u anki għal dak li huwa l kumitat eh, dwar tal-Parlament Ewropew biex nitrasmettu tħassib tagħna kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea biex hekk jiena nibgħat jew nibatu jew inwasslu dan il, din il-biża din il- eh, dan it tħassib l-istituzzjonijiet kollha u suġġett tal- eh, kif għalt il-Komissjoni tal dak li huma sanzjonijiet kif imur il-gvern dejjem dan il-kriżi umanitarja li għad tant neċessarja din l-għajnuna eh, umanitarja biex hekk jxejnu l-ostakoli kollha biex inkunu nistgħu nwasslu din l-għajnuna umanitarja. Ġifieri tajjeb ħafna u nappoġġa totalment dak illi qalu l-petizzjonanti f'dawn li huma l-azzjonijiet biex hekk ikun hemm pressjoni mill-Parlament kollu. Thank you very much. Grazzi. Sur Lopez Aguiar. Grazzi, President. Naturalment jiena nixtieq insellem il-kollegi kollha tal-membri tal-Kumitat Peti Fil-qosor memx għalfejn itkellem fit-tul aħna naqblu ma' din il-petizzjoni illi waslet hawnhekk minn ċittadini illi talbu b'mod espliċitu il- il tagħhom ta' ċittadini tal-Venezuela u tal-Ispanja, u daqstant Ewropeja anki. Għawnek din hija sitwazzjoni li koperta mill-Kostituzzjoni Espanjola fl-artiklu 15 li jiġu autorizzati ċittadini li kollhom uh, eh, nazjonalità doppja u dawn huma ċittadini li jiġu minn pajjiż li kellhom rabtiet speċjali ma' Spanja, per eżempju l-Venezuela. Però hawnhekk għawnek huma ċittadini anki tal-Unjoni Ewropea għal daqstant il-messaġġ ta' tagħna lum huwa li nitolbu l-Parlament Ewropew biex ikun jista' jagħmel ħiltu kollha biex jisma dan l appell u biex isib soluzzjoni u biex naslu għal situazzjoni possibli ta' ħajja. Aħna kellimna fuq rizoluzzjoni toħja oħrajn fuq il-Venezuela anki f'dan il-mandat eh, illi eh, sejala issa f'Mejju li ġej. Aħna dejjem nitkellmu u namlu rizoluzzjonijiet fuq il-problema tal-Venezuela u aħna ma nixtiequx li din hija l-aħħar, aħna nittamaw li din se tkun l-aħħar darba li se nitkellmu fuq din il-problema. il problema Ah, jina naħseb illi għawnek mux kwestjoni li nirratifikaw rizoluzzjoni biex ikun hemm dialogu, biex nitolbu sforz ta' transizjoni demokratika minnajr gwerer fil-Venezuela biex nkun nistaw nelbu dawn il-problemi gravissimi u anki s-situazzjoni ta' nuqqas ta' sikurta' individuali, personali u kollettiva, naturalment il-Parlament Ewropew, laqas l-Unjoni Ewropea mandu poter ta' deċiżjoni. Kif għalenna anki il-persuna mill-Kommissjoni Ewropea manna lebda possibilità li namlu uh, xejn fuq dan il-pajis. Pero ħna għanna fisem kullħat servizz diplomatiku illi uh, illi ma nistawx biss nittrattaw b'mod ġentili, situazzjonijiet gravi ħafna, u ma nistawx nimxu dejjem b'dan il-mod ta' soft power. Eh, irridu e, nużaw bisħieħ l-influenza tagħna. Minna l-oħra anki il-Venezuelani qed jitolbuna dan l-appoġġ, qed jitolbuna biex namlu xi ħaġa biex namlu starrijiet u kliem huma għandhom bżonn ta' innuna umanitarja, pressjoni politika, għandhom bżonn ta' punt ta' referenza u biex fil-Venezuela situazzjoni titjieb meta nqablu għama situazzjoni attuali li dġa spiegaw inna ħafna drabi u d kulħadd hawnhekk fil- Nishtiq jina nirringrazzja l-petizjonanti kollha, grazzi l-Patrizja, għaliex jiena nixtieq ngħid illi aħna diġà tkellimna f'Madrid għaliex niftakar illi kienet vjaġġat ħafna fit-tul biex tkun tista tasal għal biex tiġbor firem ta' ċittadini Ewropej fuq din il-petizzjoni u biex ninkun nistaw nejnu l-Venezuela, jien ma nistax najt ħafna, pero nishtiq nagħmel referenza għal eh, għal kollega eh, minant servizzes tal-azzjoni esterna mill-IAS. Iva, rridu namlu ħafna u nistaw namlu ħafna għax situazzjoni fi fil-Venezuela miex eh, riżultat ta' katastrofi naturali jew ta' gwerer, miex kwestjoni li hemm ħafna miljuni ta' persuni li qegħdin jitilqu mill-Venezuela eh, illi eh, għawnek il-problema hija illi fil-Venezuela b'mod eh, sistematiku b'intenzjoni politika qed jużaw il-ġuħ biex iżommu l-poter fidejom dawn il-politiċi. Din hija differenza qegħdin joqtlu bil-ġuħ il-poplu. Hemm e hija situazzjoni umanitarja u aħna eh, iridu naġixxu naturalment ma nistawx nidħlu fil-Venezuela, però nistaw eh, nistaw nistaw nirrifjutaw lajnuna għal reġim ta' Maduro illi huma waħda mill eh, affarijiet l-iktar gravi illi eh, wieħed jista' jagħmel kontra l-bnedmin. rapport u li daġija fermat minn mill-ġnus maquda u l-pajizi anki tal-Unjoni Ewropea un tama li se jasala għal eh, orti kriminali internazjonali li għonek et jużaw il-ġuħ bħala arma ta' oppressjoni, arma ta' gwerra biex eh, biex iġibu l-popolazzjoni fuq il kubtejom hemm sanzjonijiet li nittamaw li se jistgħu jiġu estiżi u implementati għax eh, jeżisti l-għajnuna umanitarja, eh, għajnuna straordinarja eh, biex inkunu nistaw nelbu dawn il-problemi ta' migrazzjoni u biex nejnu anki il-problema ta' uh, uh, sikurezza imma aħna stati membri obbligati eh, bħala eh, stati li firmaw it-trattat ta' Ruma illi eh, irridu namlu kull ma nistaw u rridu najdu l-orti kriminali biex ikun hemm stħarriċ biex dawn l-akkużi ma, jgħawx fil-vojt. Dan rridu namlu u aħna bħala kumitat tal-petizzjonijiet aħna għanna impen, għanna l-possibilità li naħdmu hemm l-uf ta' venezuelani fl-Unjoni Ewropea li huma anki ċittadini tal-Unjoni Ewropea u għandhom il-ċittadinanza doppja u aħna għanna dmir li niproteġu ċittadini tal-Unjoni Ewropea sabiex nagħlaq nixtieq ngħid ukoll illi dawn l-azzjonijiet individuali illi l-istati membri jistaw jihdu u jridu jamlu u Spanja naturalment iktar minn pajizi oħrajn għandhom jaslu għal azzjonijiet biex jgħinu ġustizja l-għajnuna umanitarja u tal-irkupru ta' sistema demokratika eh, u uh, l ġustizja fil-Venezuela. Dawn huma setturi li fihom iridu naħdmu. U jena naħseb li din il-petizzjoni uh, illi attualment aħna uh, għajimna sensibilità tal-Kumitat Afet u anki ta' tant kollegi oħrajn, jina dak li nishtiq najtu li anki jekk l-ewwel rridu niprovaw nifmu eh, se tkun ir-risposta rridu nżommu kollox miftuħ il-petizjoni miftuħa fil-Venezuela situazzjoni sejra dejjem allar u rridu niftuħu il-possibilitajiet il-kanali kollha ta' komunikazzjoni Eh, aħna obbligati namluħ dan. Grazie. Sur Terry Gabras. Solo muy, muy. Grazie ħafna. Nirringrazzja għal petizjonanti għax naturalment il-klim tagħhom huma mimlijin eh, eh, sofferenza u disperazzjoni u disparar imma jena eh, eh, kont preokkupat mill dak li qalet it-tieni persuna li tkellmet bħalli kieku l-Unjoni Ewropea qatt m'għamlet xejn mustaf daqqa waħda eh, issa kollox se jibda l-azzjoni se tibda issa u kieku aħna ma għamilniex din id-dibattitu ma kienx ikun possibbli nagħmlu xejn. Jiena kontent li l-kollegi illi eh, għanna pożizzjoni politiċi differenti minn tagħhom jmur sa' nitkellem fuq din il-problema issa. U jiena kontent li huma qed jesprimu eh, opinjoni fuq din il-katastrofi. Eh, aħna eh, eh, aħna diġa għamilna eh, tlieta jew erba' riżoluzzjonijiet fil-Parlament Ewropew u anki eh, tajna premju li dak il-persuni li qegħdin jaħdmu ah, ah, f'dan is-sens. Su dan huwa kollu eh, importanti ħafna. Jiena naqbel u nifhem li l-azzjoni li nistgħu nagħmlu hawnhekk fil-Kumitat tal-Peti mhuwiex utli għaliex jekk il-Parlament Ewropew għamel dak li għamel diġa u ħafna deċizjoniet u rizoluzzjoni, però kien kollu inutli eh, eh, Iva, ta' appoċ morali, però xista jagħmel il-Kumitat, però il kif għal anki il-kollega, il-Parlament Ewropew mandux poter deġizjonali. u aħna bħala komitat tal-petizjoni mannix mannix l-possibilità naqas li naplikaw sanzjonijiet, aħna kull ma nistaw hawnhekk u għalli nesprimu tħassib u preokkupazzjoni imma din il-problema għandha tiġi risolvuta bil-kanali li aħna nafu, aħna ma nafux kif nirridu nagħmlu eh, dialogu, paċi. Emma aħna aħna dak li namlu huwa dak li nistgħu namlu. Jiena nifhem li intkom qed tippruvaw eh, tmexxu l-affarijiet. Jiena kieku anki jien nagħmel l-istess ħaġa, però m'għandna l-ebda possibilità ngħinukom. ħlif illi il-waslu il-leħen ta' sofferenza ta'kom biex tinstema dejjem aħjar. Jena ma naqbilx li l-Kumitat Petizzjoni ma jista' jagħmel xejn, e, jista' jagħmel ħafna. Jiena l-kollega Terry Cabras għatlu meta għamilna l-missjoni fuq it-tfal li ġew maħtufa ma nistaw fil-fat nistaw namlu xej fil-pratika, però aħna kellna missjoni fi Spanja u aħna konna konvinti li dan kien il-mod biex namlu pressjoni. Dejjem nistaw namlu da Inti konvinċejtni u issa qed niprova nikkonvinċi lilek. Ġew hawnhekk eh, f'post fejn wieħed jista' jsemma leħnu. Aħna nistgħu nagħmlu ħafna fil fat inti ikkonvinċejtni u issa qed niprova nikkonvinċit. Meta aħna eh, eh, għamilna intervenzjoni fuq it-tfal maħtufa fuq l-inċident tal-avja mingħajr ma kellna kompetenza. F'ħafna każijiet aħna għamilna intervenzjonijiet u urnexinna namlu pressjoni. Aħna rridu nejnu l dawk il-persuni li edin taħt e, e, għandna kompetenza fil-possibilità ta' tfittxija tal-paċi. Tal bizzejiet issa fuq id-diskussjoni. ħaġa li rrit nikkoreġi l-tnejn l-tnejn l-intkom illi kull ma ġara fi Spanja e, trabi u dawk il-problemi l-oħra. U ma kolla problemi tal-Unjoni Ewropea, ma l-Venezuela hija barra mill-Unjoni Ewropea u aħna smajna mill EJS għalli qalet x'tista' tagħmel u x'għamlet fi sissa l-Unjoni Ewropea. Dawn il-petizzjonijiet barra minn hekk ġew mibbota mill- Eh, komitat tal petizjoniet lil komitat Drua, li huwa sotto komitat tal-komitat AFET, u ma diġa nar ħamis li ġej fi 6 ta' settembru se jagħmlu smih fuq id-drittijiet tal-bnidem fil-Venezuela u fil-Kuba u e, il-ħidma fuq id-drittijiet tal-bnidem fil-Venezuela e, edha fidejn dak il-komitat u dan il-komitat ma jistax jagħmel ħafna attwalment, però għajdu li jekk jiena m'iniex qed e, ngħid il-verità li għandi żball, nixtieq nerġa' nagħti l-mikrofonu lil petizzjonanti fil-qosor għal żewġ minuti kull wieħed. Grazzi ħafna tal din l-opportunità, grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-interventi tagħkom. Estoy d'accordo. Jina naqbel Massur Terry Kabra li tkellem dan il-kontest. Iva, jista' jkun il-petizzjoni ma tistax tkun iktar minn hekk ma kif qalet Rosa wkoll dawn il-petizzjonijiet forsi jistgħu jaħdmu lejn bidla nkunu inġenwi li kikun għajdu li nozzjoni Ewropea eh, tista' tagħmel hekk, le da mhux il-punt. Sempliċement hemm bżonn li ngħidu li tista' sservi għal fatt illi d dinja qed issir ferm iktar żgħira meta mqabbla ma' 50 senilu. ilu. Dak li għandu effett hemm għandu effett hawnhekk, dak li qed jiġri f'Gabon jew fis-Sirja għandu effett hawnhekk. Ġifieri ma nistgħux nittamaw biss li dak li qed jiġri pereżempju f'Rwanda jew fil-Kongo jew forsi meta nitkellmu fuq dawn in-nies li imutu hemmhekk jew jinqatlu hemmhekk mhux se jkun hemm eh, effett hawnhekk jiena m'għandix ir-risposta imma ngrazzja l fatt li jkun hemm diskussjoni iva illi nitolbu lin-nies biex ikunu jistgħu jaslu deċiżjoni u nixtieq nirringrazzjakom ilkoll. Grazzi ħafna jiena wkoll kol minna tiegħi nixtieq ngħid kemm nixtieq nirringrazzja l-MEPs u il u nixtiequ nirringrazzjawha lid-deputata hija rowina fil-Venezuela u apparti il politika Jiena naħseb ukoll minn banda l-oħra illi nistgħu nagħmlu ferm iktar aħna ċittadina jiena jiena ċittadin imma nagħmilx parti minn xi partit politiku m'għandix xi interess partikolari li nkun parti minn partit politiku jiena qed naħdem bħala uh, avukata, bħala om, bħala Venezwelana u qed ngħidu biss għajnuna biex tkunu tistgħu tgħinu wkoll il-Venezuelin għax aħna għandna mijiet ta' eluf ta' firem li appoġġaw din il-petizzjoni u iktar minn xi 15 il-elf eh, firmatari li jixtiequ lajnuna l-Venezuela u għalhekk għalhekk aħna aħna kellna wkoll pereżempju eh, petizzjoni li kellna sena li għaddiet u il-Parlament Ewropew jekk joġobkom eh, enuna enu dawk in-nies li moralment jaħsbu li huma responsabbli illi jixtiequ illi jkun hemm l-elezzjoni tan il-pajjiż u għalhekk aħna din nitolbu lill parlament Ewropew attwalment bir-rispett kollu illi eh, tagħti tagħti tagħti dan il-proċess minn din il-petizzjoni għal dawn it tlet istituzzjonijiet ġifieri il il-qorti anke dik tat taxxa għall-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikan, il-Segatur Ġenerali u lill kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda biex ikunu jafu li aħna qegħdin naħdmu anke fuq livell istituzzjonali biex hekk aħna bħala ċittadini nkunu nistgħu ikun defendu pajjiżna. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Fadal xi ħallejt barra xi ħadd, jekk jogħġbok għandek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, dispjaċini, nixtieq nżid xi ħaġa jekk qegħdin nitkellmu fuq eh, drittijiet li ma jistgħux ikunu statiċi, illi meta nitkellmu fuq drittijiet tal-bniedem, meta nitkellmu fuq il-ġeneċidju li qed jiġru bi sej bis-26,000 persuni illi eh, ġew eh, maqtulin u għalhekk fejn nistgħu nitolbu għajnuna iktar mill-Parlament Ewropew jekk hemm bżonn riforma tal-liġi. Għandna bżonn l-appoġġ tagħkom, grazzi. Thank you very much and I... Grazzi ħafna. Inserraħlek moħħok, Sinjura Carrera Roħa, illi it-talba tijak inttemat, intlaqat u ntwieġbet minn dan il-Kumitat u mill-istituzzjoni il nirrappreżentaw il-Parlament Ewropew smajna il riżoluzzjonijiet u b'dawn ir-riżoluzzjonijiet bla post tal-istituzzjoni l-EAS u l-Kummissjoni it-tieħdet azzjoni ulterjuri. Il-Kumitat tagħna irrefera il-petizzjoni li sottokumitat tad drittijiet tal-bniedem f'dan il-Parlament stess u ħanajt għat-tielet darba illi jume oħra ħajkun hemm smieħa. Dan hu dak li jagħmel il-kumitat tagħna, dan hu dak li nistgħu nagħmlu tajna widen lilek is-sitwazzjoni tal-waħx l-appoċ tagħna huwa kostantement magħkom, kontinwament. Issa sta l-Kummissjoni u b'mod partikolari li EAS illi jissuktaw il-ħidma illi bdew u din l-istituzzjoni l parlament Ewropew ħadd ritorna. Biżjed munizzjoni jekk ikun meħtieġ. Bħalissa dak li qed nara u illi nibatu ittra lil Federica Mogherini b'taqsira ta' dak li intqal taħdita fil-Kumitat u nagħlqu l-petizzjoni għaliex m'hemm xejn l-iktar li nistgħu nagħmlu. Hekk inkunu użajna l-munizzjoni kollha li għandna f'idejna. Nistgħu nabbozzaw din l-ittra taqblu kollegi li din hija l-aħjar alternattiva? Grazzi. Grazzi li ġejtu l-koll hawnhekk. Grazzi tal-li ġejtu hawnhekk mill-Venezuela u xek. Jiena ngħix Rotterdam. Grazzi illi daw kollha li vjaġġaw hawnhekk mill-bot u mill-viċin. mill bogħod mill bot u mill viċin Nawgurawlkom kull suċċess din l-istituzzjoni sejra issegwi l-każ fil rip u bħafna empatija wkoll fuq il-livell personali. Grazzi tassew nixtilkom il tajja tajjeb grazzi lis servistazzjoni tazzjoni esterna kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea u ngħaddu għall punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna tal-lum. Punt 10 ir-rapport fuq ir-rapport annwali fuq l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew 2017. Ir-rapporter Sinja Ivi L-iskadenza l-emendi hija nhar il-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Mbagħad ngħaddu għal ngħaddu għal Novembru. Issa ngħaddu għal Eleonora. Grazzi President. Grazzi, President. Mela jiena l-ewwel nett li x'nirringrazzja mod espliċitu lill-Ombudsman Ewropea jiena dan semmejtu fil-bidu tar-rapport tiegħi li abbozzajt. <coughs> Fir-rapport tiegħi xtaqt nafas fuq il-punti l-iktar kritiċi li kienu suġġetti tar rapport tal-Ombudsman, ġifiri nqasa trasparenza fil-proċess ta' tejta deċiżjonijiet, il-problemi gravi ta' etika li involvew san sitra kummissarji, l-eks president tal-Kummissjoni Ewropea u il-president attwali tal-Bank Ċentrali Ewropew. Iżda anki l-qafas Ewropew li għandu bosta nuqqasijiet biex iwaqqaf milli jkun hemm ksir ksur tal- l-integrità u anke ta' bosta punti varji ta' loġistika anki iċ-ċaħda għal dokumenti tal-istituzzjonijiet eh, Ewropej liċ ċittadini li jkunu bekk din jiġu maqfa milli jeżerċitaw drittijiet tagħhom. L-Ombudsman Ewropew fil-fatt setat għamlet eh, eh, kritika kostruttiva iżda sfortunatament najt illi it-tweġibiet kienu ta' bosta drabi Insodisfaċenti jekk mhux taru każa dan meta l-Unjoni Ewropea taqa' kull ma jmur dejjem fabiss ta' ħasra fajnejn iċ-ċittadini għannu stazzjoni tagħha fil-qafas ekonomiku u dak soċjali. Il-President Barroso ġie maħtur il-President mhux eżekuttiv tal- Goldman Sachs bank li kien fost iktar implikati fil-frakass ekonomiku tal-2008 kien hemm anki ta' nuqqas ta' imġieba korretta fl-evalwazzjoni tagħha Iżda il kummissjoni ddeċidiet li ma kienx hemm biżżejjed evidenza biex timplika lil Barroso u intużat anki fil-fatt dikjarazzjoni ta' Barroso stess li ma kienx ġie maħtur minn Golden Sachs. Iżda fl-2017 rajna illi kien hemm laqgħa bejn Barroso u l-Viċi President Katainen fejn kien hemm imniżla laqgħa uffiċjali ma' Goldman Sachs. Ir-raġuni ta' din il laqgħa xejn ma kienet ċara u kien hemm tħassib dwar l-impatt illi kien hemm u l-użu tal-istatut li kellu barroso biex jikseb informazzjoni jiġifieri fil-attivitajiet tal-lobbying favur Goldman Sachs. Każ ieħor fl-2017 il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-grupp ta' 30 organizzazzjoni privata illi għandha anke fosta banek li huma suġġetti għal viġilanza diretta jew indiretta tal-BCE. Ġiet rifjutata l ċaħda ta' sħobija ta' xi wħud mill-membri min-naħa ta' dan il-President fil-waqt li l bank Ċentrali Ewropew għandu jkun mhux biss jidher indipendenti mill-interessi privati. Xorta waħda tem deficit ta' trasparenza fit-trilogi illi mhumiex aċċessibbli għal pubbliku apparti fil-proċeduri fil-Kunsill fejn jibqa' jkun hemm nuqqas ta' reġistrar tal-pożizzjoni tal-Istati Membri fuq il-fajs leġislattivi u jibqgħu jkun hemm rifjuti għall-aċċess għal dokumenti liċ-ċittadini Dejn it-tip ta' mġieba hija espressjoni ta' amministrazzjoni ħażina illi fl-2018 kienet suġġett tal rapport speċjali li fokat fuq il-problemi ta' trasparenza fil-proċess leġislattiv tal-Kunsill. L-status quo huwa taksur anki mal-orientament tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja illi riċentement Fis-sentenza ta' 22 ta' Marzu tal-2018 li l-prinċipju ta' trasparenza huwa parti mill-proċess leġislattiv tal-Unjoni Ewropea u ma jistgħux jiġu mwarba lanqas għal favur il-ħeffa tal-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Il-qorti sajqet ukoll nuqqas ta' informazzjoni tad-dibattitu fir-rigward il-proċess leġislattiv apparti li hija ksur ċara ta' drittijiet demokratiċi taċ ċittadini iżdid fiħdanhom il-sens ta' nuqqas ta' fiduċja li hija anke marbuta ma' regolament 1049 għal firgwar tal-aċċess ta' dokumenti għal pubbliku illi issa saret obsoleta. Tana tennejn bosta u bosta drabi fuq il-punt ta' trasparenza bl-użu tal-full transparency, trasparenza sħiħa, illi ssibu mniżla bosta drabi fit-test aħna tlabna biex ikun hemm tnaqqis ta' diskrezzjonalità illi jkun hemm minħa tal-esponenti ta' istituzzjonijiet illi jibqgħu jxekklu l-ċittadini milli jkollhom idea ċara tal- l-azzjonijiet mittieħda mill-Unjoni Ewropea mhux aċċettabbli li sa sitra llum m'hemmx reġistru ta' trasparenza obbligatorju u legalment vinkolanti għas settur privat u l-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-Unjoni Ewropea sabiex nigarantixxu garanzija tal-lobbying li kun qiegħed isir mhux aċċettabbli illi ma hemmx trasparenza sħiħa fuq l-informazzjoni mar-rabta eh, ma' każijiet tal-era sabiex nkun nistgħu nkunu nafu eżattament il-dawn il-ruoli dawn il-persuni li jitilqu mis-settur ċivili Ewropew għal fil-settur privat u anki brabta ma' dokumenti miġbura f'investigazzjonijiet u awditjar anke f'każ ta' frodi bħal każi Dieselgate. Mela, hija ħasra li m'hemmx indipendenza u trasparenza fil-ġabra u l-evalwazzjoni tal-provi xjentifiċi li tant waslu għal rukaż għal ċittadini meta ġiet awtorizzata mill-ġdid l-użu tal-glifosat iżda l-istess jgħod tal-pestiċidi l-GMOs in ġenerali. Fuq dan l-element jiena xtaqt nitlob li l-Ombudsman tkompli bil-investigazzjoni strateġika Bekk nikkonkludi l-preżentazzjoni tiegħi nittamel il-kollegi kollha jagħtu l-kontribut tagħhom biex inkun nista' ntejjeb it-test ċerta li nkun nistgħu nagħmlu dan bi spirtu ta' kollaborazzjoni li sa minn dejjem kien parti mill-ispirtu ta' din il ta' dan il-kumitat. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι Iva, grazie signor President. Mela, u rapport interessanti Il-liġi imfassal mill-Onorevoli Evi. Naqbel ma biċċa kbira ta' suġġetti rridu nisqu l-ewwel qabel kollox ir-wol li għażlet il-rapporter fir-rigward tal-Bank Ċentrali Ewropew illi għandu rwol essenzjali jittieħdu deċiżjonijiet li għandhom impatt dirett fuq iċ-ċittadini u l-ekonomija tal-Ewropa għandu jkun hemm kontroll miftuħ, trasparenza u dan jorbot mhux biss fil-parteċipazzjoni varja ma marufa ta' dan il-grupp ta' 30 iżda l-ħidma ġenerali tal-Bank Ċentrali Ewropew il-fatt li Draghi bqa jinsisti li jżomm dan il-grupp ta' 30 fejn hemm xi banek li huma taħt il-kontroll tal-Bank Ċentrali Ewropew hija xi ħaġa li aħna naraw ta' tħassib mill-att ta' kontroll huwa importanti anki dak li sar fir-rigward ta' Barroso. Iva kien hemm laqgħa ma' Katajnen f'Sam Goldman Sachs, tanġi diskuss anki fl-awla fil-fatt il-ħidma tal- bank ta' investiment Ewropew fil-fatt huwa importanti illi nafsu fuq dak li semmejt bosta drabi fil-plenarja. Jena taw 230 miljon. għal xiri u l-investiment ta' 14 l ajruport Dawn il-flejjes ingħataw għall-14 l ajruport u għal dastant kien bħala forma ta' kreditu. Din mhux ħmerija, mela għal darbohra neħtieġu kontroll anke f'rigward tal-Bank Ewropew għall-Investiment. Il-punt ieħor il-ħidma tal-Eurogroup. L-Eurogroup huwa stat ġo stat. Jitriedu deċiżjonijiet li għandhom impatt fuq iċ-ċittadini anke bit deċiżjonijiet li jittieħdu rajna diżastru għal xi ekonomiji ta' jisabek fak ħa deċiżjonijiet illi għenu l-investituri. Fil-fat dan il-grupp ma jistax ikun il-fuq mill-liġi. Ma hemmx trasparenza, in-nuqqas ta' trasparenza hija ġestjoni ħażina dak li tfisser. Id-deċiżjonijiet kollha jittieħdu bl-Ingliż. Filwaqt li dawn jittieħdu għal pajjiżi um, illi l-Ingliż ma jitkellmux. Neħtieġu żjed trasparenza għal dialogu ta' tliet partijiet, id-deċiżjonijiet ma jiġux irreġistrati, għal stant ħadd ma jkun jaf x'int qal, x'qalu l-partijiet fil-gvern. Speċjalment t qed noqorbu lejn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropej fejn qed tiġu trasparenza nafu kull ħadd x'qal irridu nagħmlu l-istess ħaġa anke għall-istati membri u l-gvernijiet tal-istati membri. ħajġu prezentati fil-faċċi rapport ċi jemendil dan il-rapport. Peter. Peter issa. Dank. Äh, Grazzi, ħafna. Grazzi l-rapporter. Ma nafx, nibda bit bil-ħazin. Mela, l-Ombudsman għandu jingħata l tagħna l-trasparenza xinniġu għat-trilogi hemm differenzjazzjoni bejn kif isiru deċiżjonijiet u l-grad ta' trasparenza it-trialogi jibqgħu f'kaxxa sewda naqbel f'rigward tal-ombudsman illi ċala darba liġi tkun infurzata għandu jkollok il-votazzjoni rekordjata u raġunijiet il-għala tkun votajt vjova jina dejjem nara taħasra illi aħna bħala membri tal-parlament dejjem niġu kritikati għaliex dejjem ikolli nispjega liċ-ċittadini tiegħi li mhux il-Parlament biss jiddeċiedi iżda anke l-Kunsell. Aħna ma rridux u wisq trasparenza irrid dan jaf ikun taxkir għall ħidma tagħna. Anke fejn hemm trasparenza kompluta mhux dejjem is-sitwazzjoni neċessarjament titjieb. Il-ħidma tiegħi hi illi nkomplu fuq il-bil-dialogu mal-partit interessati u nsibu mod ta' kif nirnexxu fil-bidla li xi trasparenza tista' tkun effettiva. Aħna rridu t-tip ta' realtà mhux tal-istatistika li forsi fuq il-karta iva trasparenza tkun hemm iżda fir-realtà ma tkunx hemm. Xenarju ieħor ikun illi dan id-dialogu forsi nċaqalquh mill-Parlament ta' ġoxi kantina. Għaldaqstant nittama illi rapporter tkun qed taħdem fuq trasparenza illi tista' tiġi implementata. Mela rridu naraw x'inhu ma tqassim tal-kompetenzi bejn ir-rapporter u l-Kummissjoni u tal-aħħar nista' ngħid li Dejjem nitkellmu dwar il-każ Barroso, ma nafx hekk dan hux rapport annwali kemm għandhom naħdmu fuq għall-biċċa sakemm jibqa' ħaj. Ġara li ġara ma kienx episodju pjaċevoli. Iva, hemm bżonn ta' regoli żjaċċari iżda forsi fl-aħħar mill-aħħar nistgħu darba dejjem nieqfu nitkellmu dwar Barroso. Jina mill-grupp tiegħi ħan prezenta anke xi Thank you, Mrs. Gifrida. Grazzi, signor Gufrida. Presidente, io ringrazio. Grazzi, Presidente, jina ringrazzja l-rapporter l ħidma li wetqet. Ħidma wiesa illi naħseb għandu jkun il-każ anki il-follow-up il-figura tal- ombudsman hija importanti u l-ħidma tagħha riżorsa speċjalment fil-każijiet ta' amministrazzjoni ħażina mhux se noqgħod intenni l-kummenti tal-kollegi tiegħi xi wħud mill-punti naqbel magħhom oħrajn huma ovvji l kulħadd xi punti mir-rapport tal-Ombudsman ma jħallux wisq lokal interpretazzjoni mhux kombinazzjoni li tliet kustjonijiet prinċipali li fuqhom kienet tafas fuqhom l-ombudsman kienu trasparenza, rispett ta' drittijiet proċedurali, għall-astant huwa ovvju illi fadal xogħol xi jsir fadal ħidma x'tiġi imlestija u naħseb illi għandna naħdmu fuq il-punti li ħarġu biċ-ċar fir-rapport bħal każijiet ta' min jgħaddi minn xogħol fiċ-ċivila l privat fil-pront u anke l-pożizzjonijiet tal-Kunsill illi huma ovvji għal kulħadd. Naħseb illi għandna ntejbu trasparenza tal-laqat illi jiġu pubblikati tal-inqas id-dokumenti prinċipali tal- trilogi bħalma ġie mitlub anki mill-Ombudsman mhux kollox iżda anki dawk l-iżjed importanti Jiena f'dan ir-rigward nixtieq nafas fuq eh, l-aċċess għad dokumenti u trasparenza tad dokumenti tal-Kunsill illi jgħat fuq l-adba. Fil-fatt jiena bħalma semmejt nixtieq li dawn it-talbiet ikunu ispirati mill-konvenzjoni li għarfien ora tal-pożizzjonijiet tal-gvernijiet nazzjonali fuq leġiżlazzjoni Ewropea tista' tnaqqas l-puntar ta' swaba lejn Brussell illi aħna rridu nafsu fuqha il għaliex jorbot mal-rabta li għandhom ċittadini mill istituzzjonijiet Ewropej u dana jikontribwixxi min-naħa tiegħu għal nuqqas ta' informazzjoni illi llum il-ġurnata tirrenja Fir rigward tal-istituzzjonijiet Ewropej jiena parti anke mill-Kumitat Agri u tal-investigazzjoni fuq l-użu tal-pestiċidi u għal daqstant jiena nappoġġa b'konvinzjoni sħiħa u assoluta l-istedina lill-Ombudsman sabiex dana eh, jibda investigazzjoni konkreta biex issir evalwazzjoni ta' kif l-Aġenziji u l-organi Ewropej jiżguraw illi l-ġbir u l-istudju tal-provi xjentifiċi jkunu indipendenti 100% u trasparenti da' bastant ieħor speċjalment għal glifosati illi tassew tassew nitħattu fuq f'bosta kumitati il-ħin sfortunatament mhux favorija u għal dastant nala iżda qabel nagħmel dan mill-ġdid nawgura l-ħidma tajba u nati proset fisem l snd lil Emily Orelli fil-fatt għal ħidma illi datwetta u għal ras ibsa illi dejjem turi fil-ħidma tagħha. Thank you very much. And now I have... Grazie ħafna. U issa għandek kwi għandi mistoqsija delikata ħafna. X'namlilkom? M'għandix viċi presidenti hawnhekk ħdejja. U Virpi assistietni għax jiena irrid immur eh, flaqa oħra importanti. Allora jiena kont <laughs> kont nipreferi illi kien ikun hawn viċi president. U sa qed inħares lejkom biex nara min huwa l-iktar wieħed anzjan. Is-sur Terry Cabras huwa l-iktar wieħed anzjan mill-lider. Però hawnhekk il-kwistjoni delikata inti rapporteur fuq il-punt li jmiss, allora jina ma nistax nistiden lilek tieħu l-presidenza. Allora rrit inħares lejn it-tieni u daka huwa eh, Peter Jari, il-persuna illi huwa eh, anzjan wara eh, Terry Cabras. Nitolbok biex tieħu posti u tkun president għal żewġ punti li jmiss fuq l-agenda. Grazzi ħafna. Il-Komissjoni tista' titkellem issa. Okay, ich habe gerade, äh, wurde gerade festgestellt, wir sind ja noch äh, mitten oder am. Tajjeb, mela, aħna għadna qed nitkellmu fuq il-punt numru 10 mela nisimgħu mingħand il-Kummissjoni u mbagħad naraw l-aħħar kummenti. Nitlob il-rappreżentant tal-Kummissjoni. Ah, ma xejn xi nżidu tajt il-Kummissjoni. Tajjeb, risposta qasira ħafna minna ħadd il-Kummissjoni. Allura nista' ngħaddi għal dawn il-konklużjonijiet. Jiena kontenta mill-kummenti li smajt minn il-kollegi kollha. E, ser naċċetta l-proposti tagħhom u nixtieq il-li min-naħa tiegħi huwa importanti u neċessarju illi namlu analizi tal-problemi illi ġew semmija mill-Ombudsman Ewropew kif għal anki l-kollega Marjas il-BC il-ECB manki fl-Eurogroup eh, kif kienem miktub fl-abbozz tiegħi eh, u aħna naqblu anki b'mod orizzontali fuq dak li għandu jkun l-approċ fil-trasparenza tal-proċeduri leġislativi, specialment fil-Kunsill. U anki ħaġa oħra, l-approċ fuq it-trasparenza, kif tiġi affrontata din is-sitwazzjoni, għax rajt illi il-kollega illi semma din il-kwistjoni minn naħa tiegħi, it-trasparenza għandha tkun normali, għandha tkun ir-regola u l-eċċezzjoni u għafejn hemm bżonn namlu protezzjoni ta' Eh, informazzjonijiet sensittivi ħafna. Eh, però l-lum irridu eh, situazzjoni għal kontra, l-lum il-trasparenza miex il-situazzjoni normali. Nirringrazzjar il-kollegi kollha tal-kontribuzzjonijiet kollha tagħhom tal-emendi u jina żgura li se naħdmu bi spiritu ta' kooperazzjoni eccellenti. Grazzi ħafna l-rapporter u jena zgur illi l-kollegi se jiprezentaw l-emendi tagħhom. U jisa naddu għal pont li jmiss fuq id drittiet tal- fuq l-implementazzjoni tal-Karta tal-Drittijiet Fondamentali ħat tal-Unjoni Ewropea. L-iktar ħaġa importanti hawnhekk li l-iskadenza hija fis-7 ta' Settembru Umbat il-votazzjoni fil-15, l-ewwel net nisimgħu mingħand il rapporter is-sur eh, Terry Cabras. Grazzi President. Ta' min wieħed jiftakar illi l-Unjoni Ewropea ħafna drabi eh, tiġi akkużata minn komplessità u l-fat li mimiex ma' ċittadini. U l-fatt li l-karta taplika biss lill istati membri tal-Unjoni Ewropea fl-implementazzjoni tal-liġi eh, ġdida skont l-artikolu 51 hija konsiderata miex miex suffiċenti u miex sodisfaċenti għal ċittadini. Dina situazzjoni li se toħlo iktar separazzjoni mill-Unjoni Ewropea u eh, alienazzjoni u għal daqstant l-istituzzjonijiet għandhom jikonsideraw illi għandhom isaħħu l-applikazzjoni tal-karta. Aħna ma naqblux mal-Kommissjoni fil-interpretazzjoni limitativa ta' dan l-artiklu 1 u 50.1 u fil- metan isu anki l petizjoniet li jiġu prezentati l-Parlament l-opinjoni anki titlob li l-Kommissjoni għandha tintroduċi anki una evalwazzjoni tal-impatt ta' drittijiet tal-bniedem fuq il-proposti fuq il kollha tal-leġislazzjoni ġodda. U tini li ti konsulta regolarment l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali meta nitkellmu fuq dawn id-drittijiet. U tielet li nappoġġaw evalwazzjoni obbligatorja u revizjoni tal-stati membri illi jihdu illi jisodisfaw dawn il-obligi tal-karta, specialment fil-semestru Ewropew. U biex nara, jena nishtiq nitlobkom, nappella lilkom biex t, -t, tippreżentaw emendi biex tikkompletaw din l-opinjoni. Nista' nagħmilha jiena wkoll eh, biex nagħlaq ċerti aspetti meta wieħed <laughs> meta wieħed jikkonsidera li aħna għandna spazju limitatissimu biex aħna nkunu nistgħu nippreżentaw nippreżentaw opinjoni. Grazzi, nisimgħu eh, minant l-Onorevoli Marias. Nifraħ mal-kollega Terry Cabras tal-opinjoni tiegħu. Jiena naqbel ma l-maġġoranza tal-punti tiegħu, aħna s senni nippreżentaw xi emendi, però jiena nixtieq anke nitkellem fuq il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Dawn id-drittijiet għandhom jiġu protetti ikun min ikun il-persuna li edha tamel il-ksur. Illum sanna fis-situazzjoni illi il-komitat l-artikolu 51 tinterpretaħ b'dan il-mod illi dawk il-ksur, dak il-ksur ta' drittijiet fondamentali jekk jisiru minn membri, pajizi membri tal-Unjoni Ewropea għaliex ma jimplementawx il-liġi, allora f'dan il-kas hija kompetenti il-Kummissjoni. Hemm zona griża hawnhekk fejn l-istati skont il-Kummissjoni jiddeċidu huma meta ikun hemm ksur fil-fatt ta' drittijiet fondamentali, però fil-każijiet kollha l-oħra l-oħrajn jagħmlu li jridu. Allura, rridu namlu mod illi il-kas tal-ksur ta' drittijiet tal-bnidem eh, eh, kontra ċittadini kemm minnaħa naħa tal-Unjoni kif ukoll minnaħa naħa ta' stati membri jew minnaħa naħa ta' istituzzjonijiet li attwalment huma żona griża, per eżempju l-Eurogroup, dawn għandhom jiġu kollha koperti mill-istess liġi, ma nistgħux aħna nagħmlu eċċezzjonijiet dina eh, situazzjoni irreali. Per eżempju fi Trojka kien hemm eh, ksur ta' drittijiet fundamentali minn naħa ta' Trojka fil greċja u l kummissjoni irrispondiet illi ma tistax tintervjeni għaliex dawn mhumiex korpi tal-Unjoni Ewropea. Imma fil-fatt huma istituzzjonijiet illi jistaw anki jagħmlu l-ksur li jridu, però m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Hemm deċiżjonijiet ta' trojka, per eżempju il-memorandum kontra l-Greċa, kontra Ċipru, kontra l-Portugal, kontra l-Irlanda, però fil-każ tal-Greċa hemm proibizzjoni ta' Eh, negozjazzjoni kollettiva minnaħa tal-ħaddima, allora trade unions ma jistawx jihdu sem, ma jistax jikunem hemm negozjazzjoni kollettiva. U eh, fil-memorandum dawn huma fil-fatt ksur ta' drittijiet fondamentali u għajdun li se jiġri xej, pimmat fuq il-punt numru 7. Dan huwa punt importanti ħafna fir-rapport. Jiena nixtieq nisħa fuq il-fatt illi Fil-mandat preċedenti tal-Parlament, ir-rwol, fuq ir-rwol ta' Trojka, ir-rwol ta' Trojka kien fih ħafna eh, ksur u rridu nagħmlu intervenzjonijiet tagħna u nala dak li għad qabel. il sur Dijseldorf ħafna drabi meta jiena għamilt din il-mistoqsija fil-parlament fil fil-Komitat Ekon irrispondini illi dawn kienu deċiżjonijiet biex jisalvaw il-banek u allura illi l-memorandum huwa zammu anki jekk fil-fatt kien qed ifaqqar il-popolazzjoni. 288 miljuni biljuni illi ġew motija lil Greċa, ma fil-fatt jekk kienu verament ta' motija lil Greċa kienu jisalvawa, ma fil-fatt huma salvaw il-banek u dana huwa ksur kontra l-popolazzjoni. Blima mod jista jintervjeni il-parlament. Mhuwiex veru dak li qalet il-Kummissjoni. Fil-fatt iridu naraw kif jista ikunem hemm kumpens għall-popolazzjoni grega, għal-ċittadini, għall-intraprizi, għall-istat grek fejn fil-fatt ġi impost memorandum illi eret l-ekonomija. U wara kollox imbagħad minn ħallas għal dan, għal dan id-deċiżjonijiet tal-Eurogrupp. Ħadd Grazzi. Issa nisimaw minnant il-kollega tal-GUE, signora Kunega. President, grazzi. Lil kollegi u anki l-interpreti nishtiq nawguralhom eh, eh, ħidma uh, uh, tajba sa' kemm ikollna l-elezzjonijiet. Umbat, issa nishtiq nitkellem fuq il-kwistjoni li qed nitkellmu fuqha, ċew il-ksur ta' drittijiet fundamentali. Fl-2000 u dissa diġa tkellimna fuq din il-kwistjoni u issa dikinar ir-rispett ta' drittijiet tal-bnidem kienet priorità kien priorità l-Unjoni kienet unjoni ta' swi, mbagħad saret unjoni ta' popli, eh, ta' ċittadini, ma dan huwa veru fil-fatt id-dinjità, il-libertajiet, l-ugwaljanza, s-solidarjetà fil-fatt eh, eh, zdidu fidejn ċittadini u l-ġustizzja id-karta ta' drittijiet fondamentali għanda valur vinkolanti skont it-trattat u hija konsiderata fuq l-istess livell ta' trattat u tkellimna ħafna fuq dan din il-karta Però f'ħafna stati membri hemm ksur gravi. Għalix, qed jiġu rispettati bis il-liġi, il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea mux mhux il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Dana xi fisser. illi dawk il-pajjiżi fejn eh, irċevew memorandum ibsin il-ksur tal-karta ta' drittijiet fondamentali ma ġewx ikkonsiderati għaliex eh, ġi konsiderati li il-memorandum hija kompetenza tal-Unjoni u ħadd ma jista' immur kontra tagħha. U ħafna drabi naraw illi ċittadini mhumiex qed jiġu trattati b'mod ġust. Eh, ħafna każijiet qed jiġu esklużi minn ċerti drittijiet. Per eżempju, mhuwiex possibbli li jkun hemm negozjazzjoni kollettiva. E, id-dritt tal-vot, id-dritt tal-kondizzjonijiet xirqa għal pensjonijiet il-dinjità tal-xogħol u anki li wieħed ikollu salarju tajjeb dana mhux qed jiġi rispettat. Fisem Is-surjed fis-sussidjarjetà dana ma ħadd ma jgħid xejn fuq u l-mistoqsija tamlinna dawn il-mistoqsijiet u aħna x'nistgħu nagħmlu. Hekk hemm miktub fil-karta, uh, però huwa possibbli illi il-leġislatur illi illi daħal fis seħħ il-karta il-qutà daqshekk valur daqs it-trattat jista' jippermetti dawn il-violazzjonijiet l-artiklu 51 tal-karta. Iħalli din li tiqa miftuħa u rridu nbidluhom l-affarijiet anke jekk aħna għandna bżonn nerġgħu nagħmlu reviżjoni tat-trattat, irridu nagħmluh Grazzi lill kollega Terry Cabra su tal-proposta tiegħu u grazzi għal din l-inizjativa ħana sa' niprezentaw emendi biex nsaħħu test testijaw biex il-karta ta' drittijiet fondamentali insaħħuha mm, ġuridikament. E, ċittadini għandu għandhom ikunu ċerti għawnek għandhom fidejhom strument effettiv u mux ħaġa fuq il-karta biss illi huwa bħal Vanġelu illi ma jiġix mbagħad applikat. Grazzi. Mawx eh, intervenzjonijiet oħrajn tal-bit ta' interpretazzjoni jiena stess shadow. Skużani, signora Evi. Eh, enti jek titkellem all idej, kaxi kellem ma narakx. Ok. Fil-fat, Anki jena nishtiq nitkellem anki fil-qosor ħafna biex ngħid li jiena prezzajt l-opinjoni tal-kollega Terry Cabras. Eh, l-opinjoni ġa fija ħafna konsiderazzjonijiet li jena naqbel magħhom u anki l-intervenzjonijiet li għamlu kollegi aħna għanna u dimna unek minnaħat tal-Komissjoni Ewropea specialment għanna dikjarazzjoni ta' prinċipju li ħafna drabi jisiru e, minnaħa tal-istituzzjoni, però mbagħad ma jiġux implementati għalix ma jirrispettawx is-sens tal-Karta ta' dritti Fundamentali, specialment e, billi introduċu kontinuament eh, politika eh, merkantilistika u eh, bazata fuq is-swieq. Eh, u minnaħa ta' kif naħsbu aħna hemm bżonn nieħdu nieħdu e, e, e, inizjattiva fidejna u blemendi li se nintroduċi nipprova nsaħħaħ din il-opinjoni. Grazzi ħafna. Issa nisimgħu mingħand il-Kummissjoni Ewropea. Eva Benjat. Grazzi. Jena nishtend rispondi fil-qosor fuq il-mekanizmu ta' stabilità u l-applikabilità tal-karta kif intkom tafu l-Qorti ta' Ġustizzja fid-deċiżjoni tal-20 ta' Settembru fl-2016 fuq il-pubbliċità itkellmet fuq din il-kwistjoni u l-qorti għarfet illi Anki il-mekkanizmu ta' stabilità huwa barra mill-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni kienet qed taġixxi fil-qafas u għandha tiġi marbuta bil-karta u għandha tiżgura li l-azzjonijiet kollha għandhom ikunu kompatibbli. Responsabilità tal-Kummissjoni meta tifirma dan il-memorandum ta' ftehim fuq il-mekanizmu ta' stabilità li jridu jiżguraw li jkunu koerenti mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u din jieħdu bis-serjetà fin-naħa tal-Kummissjoni dan id-dmir. Il-qorti f'din id-deċiżjoni ma, sa, ma, ma, ma sabet lebda ksur ta' drittijiet fundamentali. Allora fil-situazzjoni partikolari li tkellmu fuq il kummissjoni żgurat li id-drittijiet fundamentali ġew applikati anki jekk kien hemm xi kritika tal-memorandum minnaħa tagħna ma hemm lebda problema ta' drittijiet fundamentali f'dan il-każ. Meta mbagħad inħarsu lejn l-interpretazzjoni iktar wiesa tal-artiklu 51 tal-karta, punt wieħed tal-karta, aħna nifmu li ċ-ċittadini jfittxu applikabilità iktar wiesa tal-karta u nifmu tħassib tagħhom, però mhijiex kwestjoni il-karta ma tistax testendi l-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea. Dina miex kwistjoni ta' interpretazzjoni ta' sussidjarjetà f'dan il-parti ta' test fl-artiklu 6.1 ta' trattat ta' tħaddim titkellem fuq il-setat. Il-Kummissjoni hawnhekk hija marbuta b'dawn l-artikoli u mem lebda possibilità li aħna nestendu l-applikazzjoni tal-artikolu 51 tal-karta. Grazie ħafna. Vielen Dank. Ich denke, die Kommission hat hier sehr. Grazie, Hafna. Grazzi ħafna per il-Kommissjoni għamlet sira eh, tajba. U nista' ngħid rapporter li aħna kellna kontatti mal-kollegi tagħna Flafko nishtu nixtiequ tejbu l-affarijiet imma naħseb il-Kommissjoni tas soqat l-affarijiet kif huma meta diskrivet in-natura tal konflittu u għalhekk għandna bżonn niżguraw ruħna dak li għanna fit-test E, jiġi traspost fir-realtà. E, issa, mbagħad aħbar oħra tajba sur rapporter la derba inti tkun għamilt ħema tiegħek jiena bżonn immur issa għax għandi grupp li ġej li posti tista' tiġi hawnhekk wara l-intervent qasir minn tiegħek għax għandi bżonn nitlaq fis-sitta ma se tkun l-iktar e, MEP anzjan hawnhekk jiena kont biss It-tieni wieħed mhux l-iktar anzjan hawnhekk wara kollox, mela wara l-biċċa li għandek tajt int mbagħad ħu posti. U hekk kollox xi f'postu. Naqbel illi huwa diffiċli għall-Kummissjoni imma billi lingwa hija tant importanti, tant essenzjali, inta til il-Kummissjoni ma tistax testendi l-applikazzjoni imma probabbilment il-Kummissjoni waħna wkoll nistgħu nestendu l-interpretazzjoni għax napplikaw wara l-interpretazzjoni. Jekk ninterpretaw it-termini jew il-prinċipji b'xi mod, allura mbagħad napplikawhom b'dan il-mod imma naf nirkonoxxi d-diffikultajiet u kif qal il-President aħna qegħdin f'kuntatt ma' l-AFCO għandna bżonn insaħħu l kuntatt ta' bejnietna. Ma grazzi ħafna li kollegi kollha. Naħseb illi naqblu fuq tant affarijiet illi wara l-emendi nkunu nistgħu nipproduċu opinjoni tajba din hija t tiegħi u x-xoqa tiegħi. Grazzi. Iva, naħseb forsi ħalsuk ftit iktar għax jessu president tas-sessjoni. Finally, I got back. Grazzi ħafna, seta fideja. Fl-axħar, wasalt, ili nġilet nissilet illi xur snin sħax u fl-axħar waset il-ġurnata, għandi seta fideja. Mela, tixtieq titkellem qabel ma nibdew? Issa niġu għall-opinjoni, l-rapport implementazzjoni fuq ir regolament wieħed barra tal- 2005 fuq il-protezzjoni tal-annimali matul it-trasport fl-Unjoni Ewropea u l-lin mill-frontieri tagħha. Ir-rapporter l-ħabiba Aziza tiegħi Valina nadilek il-kelma. Iva nixtieq nirringrazzjak, Sur President. Mela wara d dibattitu li kellna fl-aħħar kumitat f'Lulju fuq petizzjonijiet differenti fuq protezzjoni tal-annimali matul it trasport fl-Unjoni Ewropea kif ukoll il-lin mill-frontieri tagħha nixtieq nirringrazzja l-petizzjonanti kollha u l-isforzi kollha li għamlu biex jwissuna fuq din is-sitwazzjoni u għalhekk għandi bżonn irressaq dan l-abbozz ta' opinjoni minaħħa tal-Kumitat Petizzjoni tagħna kif ukoll tal-Agrikoltura u tal-Żvilupp Rurali huwa kompetenti għal fond u nixtieq nitolbok li tikkonsidra s-suġġerimenti tagħna. L-abbozz tiegħi ta' opinjoni eh, jixtieq identifika l-ewwel qabel kollox li dan il-Kumitat aħna nirċevu numru kbir ħafna ta' petizzjonijiet fuq dan is-suġġett ġifiri fil-benessi tal-annimali waqt it-trasport. Eh, spiss jiddenunzjaw ksur sistematiku kontinwu serju tar-regolament tal-Kunsill minnaħa tal-Istati membri kif ukoll ta' trasportaturi. U għalhekk jina nikkondanna din is-sitwazzjoni u għalija hija inaċċettabbli illi 13 sena wara dħul fis-seħħ tar-regolament l annimali għadhom jiġu trasportat f'kundizzjonijiet ta' sew terribbli u għalhekk permezz ta' din l-opinjoni na' nitlob li sati membri kollha illi e, jiġu pjanifikawti dawn il-pjanijiet ta' trasport e, skont ir-rekwiżiti tal-Unjoni Ewropea dik li protezzjoni tal-annimali mod partikolari f'każijiet meteoroloġiki li jkunu estremi ħafna jikkonsidraw ukoll il-mezzi differenti tat trasport u l kundizzjonijiet differenti ġeografiċi tal-Unjoni Ewropea u ta' pajjiżi terzi u fl-istess waqt nixtieq intenni petizzjoni it-talba illi iż-żmien tat trasport destinat għal biċċerija tkun limitat għal 8 sigħat u dan f'konsiderazzjoni tal-annimali eh, li jiġu eh, trakkijiet u mbagħad ovvjament jinslu mill-trakkijiet għax dawn huma vjaġġi twal ħafna speċjalment għal dawn l-annimali ħajji, speċjalment jekk imorru għal pajjiżi eh, terzi. U għalhekk permezz ta' din l-opinjoni nixtieq niddeplora b'qawwa l-infurzar regolarju f'qiet ta' regolament b'ħafna stati membri. Il mhumiex qed jimmonitoraw u sanzjonaw kif suppost Eh, dan il-ksur persistenti tal-liċi tal-Unjoni Ewropea qed jippermettu illi trasportaturi joperaw b'mod illegali u għalhekk nitlob lill kummissjoni Ewropea mħabba nuqqas tal-armonizzazzjoni tal-kontrolli u sanzjonijiet fl-Istati membri illi jikkonsidraw il-possibilità illi jiffissaw eh, ir-reviżjoni tad dispożizzjoni attwali biex jiżguraw illi ikun hemm uniformità fl-Unjoni Ewropea fil-mekkaniżmi effiċenti u effettivi u fl-istess waqt nixtin eh, nikkundanna eh, il-nuqqas ta' konformità mar regolament anke fit trasport barra mill-frontieri eh, tal-Unjoni Ewropea u da fid-daw li ta' sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirrekjed li trasportaturi rispettaw dispożizzjonijiet tagħha tul kollu tal-vjaġġi. Destinazzjoni ġifieri f'pajjiżi terzi u għalhekk aħna nitolbu u li jkun hemm sistema koherenti eh, ta' eh, data, ta' ċbir ta' data fuq l-annimali li esempio ma' morda jew midruba fil-punt ta' destinazzjoni tal-pajjiżi terzi biex ikun hemm monitoraġġ tajjeb kif ukoll fuq l-awtorizzazzjoni tat trasportaturi u l-mezzi ta' trasport. Nixtieq nalaq billi ngħid illi ehm, fid-dawl ta' dawn eh, kwistjonijiet u dawn eh, problemi sistematiċi li l-Kummissjoni Ewropea tagħmel kontroll monitoraġġ effettiv fuq il-livelli kollha fl-istati membri kollha biex hekk ikun hemm investigazzjonijiet fuq il-possibilitajiet ta' ksur ta' dan ir-regolament u iku tibda proċedimenti eh, kontra dawn l-istat membri konċernati. U nixtieq nirringrazzjakom ta' attenzjoni tagħkom u jiena disposta illi ovvjament naħdem ma' rapporter u ma' shadow rapporters tal-partiti politiċi kollha biex inkunu nistgħu naslu għal din l-opinjoni mill-Komitat eh, Peti u nkun nistgħu nikkontribixxu biex intemmu dawn il-prassi negattivi u jkun hemm konformità mar-regolament. Grazzi ħafna, Aziza kollega. Issa ngħaddi l kelma lis-Sinjura Merci, Monsieur le Président. Je vais... Is-Sinjura Rossi, se nitkellem bl-Ingliż. Għax jiena qed nitkellem eh, fisem eh, Sinjura Mirzi di speċjali miex hawnhekk għal prezentazzjoni eh, fuq dan ir-rapport fuq il-protezzjoni tal-animali fer trasport fil unjoni Ewropea u barra mill-Unjoni Ewropea fejn hija xadu rapporter i tilqa ir-rapport tas-Sinjura Valina u eh, tappoġġa l-għanijiet ġenerali. L-opinjoni qed jifoka kif suppost jenfasizza l-importanza tal-petizzjonijiet sottomessi eh, me ċittadini fuq il-benessri animali matul it trasport illi ħafna drabi denunzjaw Eh, ksur sistematiku, kontinwu tar regolament wieħed sbarra 2005 mill-istat membri kif ukoll mit-trasportaturi. Sinjura Mitsi taqbel mar-rapporter illi din hija ħaġa inaċċettabbli li 13 sena wara l-dħul fis-seħħ l-annimali tiġu trasportati f'kundizzjonijiet terribbli f'ksur tar-regolament u dispożizzjonijiet u għalhekk wasal il-waqt għal dan l-inforzar l suppost jipproteġi l-annimali u eh, dan fit trasport fuq l-art kif ukoll eh, f'trasport eh, ieħor f'kundizzjonijiet ukoll negattivi fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra mill-frontieri tagħna. Sinjora Mezzi wkoll tappoġġja r-rapport fuq monitoraġġ ta' konformità mar-regolament fuq livelli kollha fl-istati membri biex tibidu għall investigazzjoni fuq ksur potenzjali tar-regolament u tibda ehm, proċedura kontra dawn l-istati membri konċernati u mal-lin tistiq tagħmel sida ċkekna għat li temmen se tikkontribwixxi mod pozittiv għall-ispirtu pozittiv tal-apposta pinun twassal messaġġ politiku l-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll l-istati membri biex fl-aħħar mill-aħħar tkun tista' ttemm id-batja tal-annimali. Grazzi ħafna. Merci, merci bien. Uh, Mr. Marias. Is-Sur Marjas, grazzi ħafna President. Naqbel mal-kummenti mir-rapporter Sinjura Valina kif aħna eh, solvejna u, u jew trattajna l-problema ta' dritt tal-bnedmin se nitkellmu fuq protezzjoni tal-annimali. U għaliex hemm bżonn ikun hemm distinzjoni bejnhom l-Istati membri japplikaw regolamenti Ewropej le meta jiksru id-drittijiet tal-annimali għax qabel konna ngħidu lill istati membri meta ma jkomplux ma jirrispettawx il-leġislazzjoni anki mhux ta' Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni ma tistax tmonitorhom ma baksu ta' drittijiet tal-bniedem imma hawnhekk l-istati membri jistgħu jiksru id-drittijiet tal-annimali ma għaliex qed nagħmlu din id-distinzjoni. Wa paradoss, ħaġa illoġika. U għalhekk m'iniex qed minix qed inqas mill-fatt li ovvjament hemm bżonn nagħmlu monitoraġġ tal-protezzjoni tad drittijiet tal-annimali, il-Kummissjoni m'għadix magħna ma nixtieq ngħid illi s-sentenza tal-qorti fuq din il-kwistjoni tkellmet fuq il-memorandum Qabel Dijsselbaum qal illi l-Eurogroup qal biex jisalva l banek u mhux il-poplu Grek imma imma l-ewwel qabel kollox huwa fatt illi hemm ksur evidenti tal- drittijiet tal-annimali bħalma qegħdin naraw fl-leġiżlazzjoni komunitarja u kellna ħafna petizzjonijiet diġà fuq din il-kwistjoni. li għat-tielet punt u bla dubju ta' xejn illi t trattament ħażin tal-annimali jolqot mhux biss is-saħħa tal-annimali per se ma tal-bnedmin ukoll għax dawn huma annimali illi mbagħad jitpoġġew fuq is-suq u qed jiġu konsmati mill-bnedmin. U raba punt tiegħi għandu x'jaqsam mal-ħin allokat għat-trasport tal-annimali u għandna bżonn ninvestigaw għax x'imdaqqiet hemm domin minħabba traffiku pereżempju u għalhekk jiddependi jekk humiex ġejjin minn pajjiżi terzi jew jinħarġu lejn pajjiżi terzi għandna bżonn nirreflettu ninvestigaw. Ovvjament għandna bżonn niżguraw illi t trasportaturi jirrispettaw il-leġiżlazzjoni u l pjanijiet hemm bżonn ikunu f'konformità l istat membri u l-Kummissjoni għandha bżonn jieħdu miżuri għax għandna importazzjonijiet illegali minn fajrom il-Bulgarija u mir-Rumanija u qed ta' parsi huma Griegi, però mhumiex Griegi, speċjalment matul il-perjodu ta' lajt u għalhekk hemm bżonn li wieħed jiċċekkja l-oriġni, il-pajjiż ta' oriġni U għalhekk għandna bżonn dan il-pakkett li jipproteġġi d-dittijiet tal-annimali fit-tama illi l-Unjoni Ewropea jkollha dan il-pakkett ġenerali fuq ir-rispett ukoll tal-bnedmin. Grazzi ħafna. Is-Sur Vajz. Grazzi ħafna, President. il-fatt li jiena u l-grupp tiegħna idea differenti fuq l-agrikoltura fl-Ewropa ħaġa magħrufa, imma f'dan il-każ partikolari insaqsu jekk il-liġijiet eżistenti fuq it-trasport tal-annimali mhux rispettati jew le. Nista' ngħidilkom illi l-kontrolli f'Steinmark, ċanga e, mill-Ungerija, ix-xitwa li għaddiet ġew mħaltin. Nistgħu ngħidu wkoll li kien hemm l-mit ta' skart li kienu fuq it-trakkijiet anke fil-ġun tat Tirol għalunna l-aħjar trakkijiet biss eh, jaslu imma kien hemm trakk pereżempju Danis forsi fil-pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant huma qar it-trakkijiet ma naħsbux illi il-trakkijiet tal-Europa ta' punent huma tant tajbin għax f'dan il-każ kifat kien trakk danis kien hemm xi annimali mbiċċra xi ħut għadhom ħajjin u kienu għaddejjin sejrin l-Italja. Jiġifieri ħafna mill vezz u l-polizija ma jistawx jiċċekkjaw ir-regola x'ma jafux ir-regoli li huma. Jiena mort pereżempju fil-Kroazja u rajt right, trasport ta' 4000 eh, baqra u kien hemm iktar minn 50 gradi Celsius fit trakkijiet u kienet jistennew sigħat sħaħ qabel ma telqu l-annimali kienu dehydratati u kien diffiċli ħafna biex jaslu fuq il-bastiment li kien sejr il-Libanu. Jien nista' nkompli ntikom ħafna iktar eżempji fuq il- Eh, frontiera ta' Bulgarija fejn it-trakkijiet qegħdin fil-kju fuq il-frontiera l-sija attwal suppost tuhom priorità bħala proċessar tad dokumenti u mhux x'imdaqqiet ikollhom iħallu trakkijiet x'imdaqqiet iħallsu u lanqas biss u jibqgħu l-annimali fuq it-trakk. Hemm każijiet ta' korruzzjoni nista' ngħaddi sigħat sħaħ nirrakkontalkom dawn il-każijiet li rajt bajnejja. Il-punt huwa illi hemm 120 trak pereżempju mill-Irlanda lejn il-Kroazja jew Franza jew Slovakkja jew il-Ġermanja. U dawn it-trakkijiet laqas ġew iċċekkjati anki jekk kien hemm il-pulizija ma jagħmluhomx dawn il-verifiki f'każijiet normali. Tajjeb li kieku jkollna ħażin li jkollna sistema illi il u nafu żgur li se jfalli. Nirringrazzja lir rapporter u jiena perswas konvint li dan huwa so. L-ewwel hemm bżonn li ngħidu li hemm ħafna mijiet ta' eluf ta' ċittadini ta' petizzjonijiet illi jafu illi dan huwa dinja tortura u forma li ma jistgħux jaċċettaw id-din it-tortura fuq l-annimali hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa fil-kumitat ukoll jiena naħdem bħala shadow rapporteur u jiena wkoll fil-kumitat agri u qed nipprova niżgura illi blemendi eh, nagħtu priorità lilhom. Għandna bżonn nirraffinaw l-affarijiet hemm xi mijiet ta' eluf ta' ċittadini fl-Ewropa illi fl-aħħar mill-aħħar jixtiequ jiżguraw li għalmenu liġijiet li għandna huma rispettati u anki jekk jiena naħseb li huma wisq dajfin imma dan huwa punt fejn għandna bżonn ninnegozjaw Ma dawnu mal-liċi fil-futur, ma dawnu mal-liċijiet li għandna jessu għandna bżonn nirrispettaw u nagħti l appoġġ tiegħi. Ach, grawżam, und unerträglich. Iva. Dak li għadek kif għattenna hija situazzjoni taru kaza. Intollerabbli. E, Signora Evi, grazzi ħafna. Jiena bħala xedora potef fuq dan il-fajl da stant importanti xtaqt nintervjeni biex nara fil-ħidma ċellenti tal-kollega Marina f'dan l-ewwel abbozz ta' din l-opinjoni tal-kumitat li ħatmur qudiem il-kumitat tal-bidja li huwa appuntat l tajjeb żgur mhux forsi. Mela, l-informazzjoni ta' rapporti u appuntu dak li l-kollega mill-ħodor għaltenna bitċar. Għalilna bitċar. Għanna situazzjonijiet tal-waħx li ma jistawx jibqgħu tollerati u jiksru jiksru b'mod kostanti ir-regoli illi għandha l-Ewropa. Punt jien ma nifmux u nibqa' ma nifmux Hekk kif il-Kummissjoni Ewropea tgħidilna u tina tweġiba tal-bosta parlamentari fost l-oħrajn bosta itri li batna tul dawn l-aħħar xhur fejn itolbu spjegazzjonijiet, fejn itolbu iżjed spjegazzjoni, iżjed kontroll u iżjed attenzjoni biex niverifikaw l-applikazzjoni tal-liġijiet. Il-Kummissjoni Ġukajtis fil-fatt jgħidilna il-konformita il konformita il ta' regolament ta' trasport li huwa suġġett ta' diskussjoni tagħna huwa qrib ta' konformità ta' 100% minkejja illi la hemm biżżejjed elementi u dejta statistika dwar il-vjaġġi li jkunu saru għal dastant m'hemmx stampa ċara. Għal-istant mhux aċċettabbli li il kummissjoni tibqa' tiċħat il-problema. Iżda dan huwa sitwazzjoni fejn tikkuntenta ruħek. U ħan ninkludi anki dan l-element għaliex kien hemm kisra ksura hawnhekk ta' demokrazija Ma kienx il każ li mxejna skont ir regoli u għal stant nittama li dan il-Kumitat il-kontribut ikun wieħed tagħha li wazet ambizzjuż. Sfortunatament ma nistennix l-istess ħaġa mill-Kumitat tal-Bidja illi bħalma nafu huwa konservattiv ferm iżjed minn kumitati oħrajn jiena ħandaħħal bosta emendi speċjalment biex ikonna l evidenzjar ta' dawn il-ksur li huwa huma fatti ta' kuljum u jistoqlhom li tinġib l-attenzjoni fuqhom. Grazzi ħafna. Il-Kummissjoni. Mr. Terence Cassidy. Is-Sur Terence Cassidy. Grazzi ħafna. Iva. Nibda billi ngħid li aħna konet namlu nagħmlu tal-bejjem ħajjin f'dan l-aħħar snin huwa kummerċ kull jmur jikber u għandna ħafna dejta. Ir-raġuni li qed istemmijent li hemm percentaġġ baxx huwa li il-volum huwa kbir jista' jkun hemm bosta bosta kunsenni involuti. Il-problema sistematika li rajna i t temperaturi għoljien u distanzi twali vjaġġaw. F'April ta' din is-sena l-Kummissjoni fil-fatt għamlet bdiet il-follow-up tagħha mal awtoritajiet kollha involuti u l-awtoritajiet ħadu azzjoni. Is-sanzjoni eh, li tittieħed li tkun dik prinċipali hija li twaqqaf il-vjaġġar jekk ma toħroġ ċertifikat u ma jkunux jistgħu jitilqu bihom u din hija sanzjoni kbira u ibsa. Dan ġara smajna mill-awtoritajiet għan qegħdin insegwa l-azzjonijiet ta' dawn l-awtoritajiet kompetenti brabta ma' il trasport li sar il għaliex ma kienx hemm konformità 100% u kajja t-twissija tal xie xi kunsinni xorta jitilqu il-livell ċentrali xi daqqiet jgħidu illi kien hemm dewmien speċjalment fuq il-frontiera mal-Turkija fil-fatt fejn ikunu jitilqu dawn il-kunsinni qed naraw anke trasport varju fil-portijiet li qed jiġi analizzat l-investigazzjonijiet jissuktaw kontinwament ħammorru anki t turkija biex norganizzaw taħriġ. Dan huwa l fukar prinċipali tal-ħidma tagħna. Grazzi ħafna. L-amiga Vallina tiene la possibilità. Issa ngħaddi l-kelma lill-ħabiba tiegħi Vallina. Anzi, hemm xi ħadd ieħor li jitkellem? One word for the commission. Kelma waħda. Nasab minn tom xa tiffarċaw ir-realtà, temperatura hija problema, tamir tekniku huwa problema, id-dewmien hija ta' problema, it-trasportaturi qegħdin jitqu bikom fuċkom. għandek sitwazzjoni ta' ħadd ta' annimali u terġa' tabbihom qegħdin jikkwotaw bħala destinazzjoni tal-annimali fejn ikunu ħattewhom u għabbewhom il-ġdid. Kummissjoni dan tafu tafu d-dipartiment tagħkom u tippruvaw titqubina. Eh, ma kollega Ballina tiene la Issa, il-kollega Ballina għal kelma tal-aħħar, jew kemm kemtejn tal-aħħar. Iva nixtieq inżomm fil-qosor ħafna għax fil-fatt eh, kulħadd għal dak illi eh, ritnajt jien il-Kummissjoni dak kollu li qegħdin jagħmlu mhumiex biżżejjed. Huwa veru illi naqblu il-koll u bħala rapporter tal-opinjoni eh, jesistu restrizzjonijiet imma dak li nittama illi naqdu nasbuha l-istess, speċjalment l-kliema l-importazzjonijiet biex nitolbu bħalma jixtieq kulħadd illi din l-opinjoni u nis, jekk nistaw dak li jistgħu jtejbu din l-opinjoni merħba bihom imma ovvjament not fuqkom u fuq l-appoġġ tagħkom. Grazzi. Grazzjas. Uh, eh, Grazzi ħafna. Infakkarkom li l-iskadenza l-emendi hija 6 tax-xahar. Ġifieri nhar il-ħamis sa' tlieta ta' wara nofsinhar. Nitlobkom tagħmlu emendi sa' din id-data li jkunu b'saħħithom effettivi. President, qabel nalqu din is-sessjoni tal-Kumitat xtaqt nagħmel dikjarazzjoni jiena ġejt marfa bil-fatt li rapporter għal-reviżjoni tal-istrument tal-ċittadini Ewropej, is-Sur Valesa mhux se jkun ir rapporter illi ħajmexxi l-fajl il qudiem Nixtieq ngħid f'din is-sede illi waqt li x-xogħol ikun għaddej ikollok sostituzzjoni naħseb il-kwistjoni kellha titħed lura lill koordinaturi konna tajna liva tagħna illi survalesa jkun il-koordinatur tal file bħalma kien għal rapport ta' inizjattiva preċedenti. Iżda kien xogħol ftejn bejn il-koordinaturi u mhux is-sitwazzjoni attwali ta' prijoritajiet tal-gruppi politiċi illi ingħatalhom dan il-fajl għal da sa' nasab għandna niddiskutu bħala koordinaturi dan is-suġġett mill-ġdid. Nieħdu nota tal-intervent tagħkom li naqbel miegħu. Niddiskutu fl-24 tax-xahar fil tal-koordinaturi. Nishtilkom is sala tat-tajba u provaw ibqaw kuntenti.